Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Signori, nishtan għakom nasikom merħba din il-laqata l es ist kollegi li ġej mill-Parlamenti Nazzjonali, jiżis kollegi membri ta' dan il-Parlament Ewropew, nixtieq nilqakom għal din il-laqa interparlamentari, għal din il-laqa tal-ġimgħa interparlamentarja għek fi Brussel. nixtieq nirringrazzja ħafna l-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker tal-li qed preżenti dal-għodu nishtiq natik merba għek, għaziz President tal-Kummissjoni għaziz Sinjuri jiena nixtieq eh, ngħidilkom l-ewwel daqsxejn fuq il-proċedura ta' kif ħanimxu din il-laqgħa mbagħad ħajkonna ftuħ uffiċjali u jiena ħanitkellem l-ewwel mbagħad ħajtkellem il-President tal-Kummissjoni Sur Juncker mbagħad ħanat l-opportunità lil tlet kollegi għal 10 minuti kull wieħed sabiex jagħmlu stqarrijiet nibdew bis-Sinjura Beres illi ħat irrepreżenta il-rapport ta' inizjattiva propja. U uh, il-kollega ċigan illi hija rappreżentanta tal- um, President tal-Latvja, illi ħatkellimna fuq it-tmexxija ekonomika mill-perspettiva nazzjonali. U fil-fatt għanna il-rappresentat tal-Bundestag Germany, Norbert Butler, illi ħajkellimna fuq it-tmexxija ekonomika mill-perspettiva nazzjonali, mill-perspettiva tal-Bundestag Germany. Mbagħad aħna ħajkollna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet U dwar din il-parti tal-qa nixtieq ngħidilkom Minissa illi fil-fatt nista' nagħmel xi ftit kummenti preliminari aħna nixtiequ illi kemm jista' jkun nisimgħu u nagħtu l-opportunità lil kemm jista' jkun membri sabiex jitkellmu għal din raġuni jiena jħejkolli l-import xejn ta' restrizzjoni fuq il-ħin li ħajkolkom għad dispożizzjoni tagħkom sabiex titkellmu. Ma tistgħux titkellmu iktar minn żewġ minuti dawn il-membri tal-Parlament Ewropew jafu li żewġ minuti diġawa perjodu pjuttost twil matul tista' titkellem. Aħna nafu illi eh, żewġ minuti għalina huwa eh, ħin mhux ħażin, nafu li mhux eżaġerat bħala ħin iżda nitlobkom illi taċċettaw dawn iż-żewġ minuti bħala limitu sa'ħin illi matul tista' titkellmu jekk titkellmu. Mbagħad użimkom għandkom ukoll dawn l-speaking cards, dawn il-karti li poġġejna f'kull post qudiem qudiemkom. U jekk intom tixtiequ tipparteċipaw fid-dibattitu, tixtiequ tużaw dan id-dritt li intom titkellmu, imlew din il-karta u jidulna intom biex flus kemm mbagħad dawn il-karta niġbruhom hawnhekk fuq il-podium jirreġistraw l-ismi ta' dawk li jishtiju jitkellmu u nippruvaw illi mill-inqas tlet kollegi tal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali jitkellmu l-ewwel u mbagħad ikollna membri Parlament Ewropew. Il-President Juncker lu jitlaq fl-10 u nofs għal-ħabta tal-10 u nofs minħabba li għandu arranġamenti u obbligi ta' xogħol oħrajn għal din raġuni jiena nixtieq illi fl u nofs aħna jkollna l-okkażjoni li hu jagħti ċertu tuġibiet ikollu 10 minuti ċansa biex iwieġeb imbagħad ikollu jitlaq. Ma raġuni jiena nishti illi flaxxa u nofs irrelevant fil-ma stadju tad-dibattitu nkun wasalna fih waqqa fil dibattitu u nistieden l-Sur sa sabiex jitkellem qabel jitlaq. Għana għaddi sabiex nitkellem bl-Inglis, signori issa. President tal-Komissjoni, Sur Juncker, Sinjura Beres, Signora Ċigane, Sur Bartle. Eżis kollegi jina kontent ħafna li għandi l-unur li nirqakom għawek għattilet laqa tal-ġma interparlamentari, fiħdan il-Parlament Ewropew, aħna ħanaddu issa l-stadju ġdid fl-istoria tal- kooperazzjoni bej parlamenti nazzjonali u parlament Ewropew aħna minna ħafna progress fl-istituzzjonizzazzjoni tal-kooperazzjoni bej parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Iktar minn 120 membri tal-parlamenti nazzjonali minn 26 pajjiż ħaj jipparteċipaw din konferenza Dan huwa sinjal qawwi illi juri illi żewġ naħat lessi illi insaħħu il-kooperazzjoni ta' bejmietna ħalli bekk insaħħu wkoll kontroll demokratiku tal-Unjoni Ewropea tas-Semestru Ewropew. Jiena konvint li kemm il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll membri tal-Parlament Ewropew mhumiex idewwa iżda huma msieħba, msieħba dan ix-xogħol komuni li aħna għandna ħalli bekk il-Parti Eżekuttiva ta' Tmexxija tal-Unjoni Ewropea tinżam responsabli għad deċiżjonijiet u aħna naraw illi konna u koll id-dritt tal-iskrutinju demokratiku. Intom tafu l-Unjoni Ewropea tsarra ħafna fuq il-kooperazzjoni ta' bejn il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali dawk tal-Parlament Ewropew. Aħna fil-Trattat tal-Lisbona rajna li dan kien it-Trattat tal-Parlamenti u qies din il-kooperazzjoni din it-Trattat saħħaħ ir wol tal-Parlamenti Nazzjonali u l-wol tal-Parlament Ewropew. Il-Parlamenti Nazzjonali issa jintarfu aħjar għandhom iktar setat imsaħħa fid dinja speċjalment dak li għandu x'jaqsam sussidjarjetà partiċipazzjoni il tazzat ta' Lisbona jaraf ukoll l-importanza tal-kooperazzjoni bej parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew billi stabilixxa l-kooperazzjoni interparlamentari. Minn dakinhar u l parlament Ewropew ħa numru ta' pass importanti li jistgħu juru l-impenn li ħal parlament Ewropew ħalli bekk din id-dimensjoni interparlamentari tissaħħaħ fil-Unjoni Ewropea u hekk kif aħna urejna fir-riżoluzzjoni li għadet fis-sena 2009 dak iż-żmien fis-sena 2009 l-prospetti għal xogħol interparlamentari deru pożittivi ħafna iżda fir-realtà l-affarijiet kienu differenti hekk kif rajna f'dawn l-aħħar ftit snin ta' kriżi ekonomika u finanzjarja l-Unjoni Ewropea kienet il-ħin kollu għaddejja minn summit ta' kriżi għal summit ieħor. Dawn kienu deċiżjonijiet li ttieħdu matul dawn l-aħħar ftit snin minn naħat tal-kapijiet ta' stat u gvernijiet ittieħdu b'mod sigriet u dawn effettwaw il-kulħadd. L-ossessjoni bil-laqat tal-kapijiet ta' stat u tal-gvernijiet immarġinalizzaw u warbu daqsxejn lill-parlamenti nazzjonali, l parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew jara fuq ukoll il-Parlamenti Nazzjonali huma imħazba ħafna fuq ir-wol li qed jingħata lill-Kummissjoni fl-evalwazzjoni tal-budget. E u dan eh, fil-fatt eh, għan umma qed jagħmluh fi-stadju bikri ħafna, aħna mħazbin ukoll sabiex intukom eżempju l-Parlamenti Nazzjonali speċjalment il-Kumitati tal-Budget u tal-Finanzi għandhom rwol importanti ħafna għalina fil-proċess ta' budget intom tidu taraw jekk il-gvernijiet u mhux qegħdin jonfqu il-flus kont il-liġi intom għandkom is-seta li tbidlu l-abbozzi tal-budget ta' pajjiżkom u dawn is-setat parlamentari ewlenin huma importanti ħafna jista' kontribwixxu għad-demokrazija. U aħna ma nistgħux naċċettaw li dawn drittijiet eh, jiċċaħduna aħna għandna bżonn li nkunu ikollat meċi aktar Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam politika tal-budget. Dan huwa l-unika mata kif aħna nistgħu navvantaw. jekk tallimna xi ħaġa mill-kriżi ekonomika u finanzjarja hija li aħna ma nistgħux nimmaġinaw l-ekonomija Ewropea mimlija b'ħafna ekonomiji differenti u separati nazzjonali l-ekonomiji tagħna kollha huma marbutin ma' xurxin dak li ġif f'pajjiż wieħed partikolar tal-Unjoni Ewropea se jaffettwa pajjiżi oħrajn. Minħabba li għandna problema li hija ta' dimensjoni Ewropea tweġiba għal din il-problema u reazzjoni tagħna wkoll għandha tkun Ewropea u rridu nipprovdu l-odda lill-Stati membri sabiex jtejbu l-koordinazzjoni tal-politika tal-budget kemm fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fost l-oqsma politiċi kollha li huma konċernati din il-kooperazzjoni ta' tissir fuq il-livell Ewropew aħna nappoġġaw dan l-approċċ, però maħniex ha' naċċertaw li jkun hemm iktar tmexxija Ewropea u fl-istess ħin imbagħad jitwalbu parlamenti nazzjonali u titwarab id-demokrazija. Aħna nixtiequ li jkollna responsabilità demokratika kemm jista' jkun anke fil-każ tal-Baġit Nazzjonali hekk il-Parlament Ewropew jitlob lill parlamenti Nazzjonali li jkun jistgħu jippreżentaw rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż jiddiskutuhom fil-Parlamenti Nazzjonali qabel ma dawn ikunu adottati mill-Konsil għalhekk il-Parlamenti Nazzjonali għandhom joqorbu iktar ehm, lejn il-Parlament Ewropew ħalli bekk aħna ntejbu ah-, aħjar ir-responsabilità li qed tittieħed minn dawk li qed jieħdu d-deċiżjoni, implementaw d-deċiżjonijiet. Sinjuri, sabiex aħna nelbu dan id-deficit eċċessiv fil-qafas il-ġdid ta' tmexxija ekonomika aħna għandna bżonn ta' rida qawwija kemm il-Parlament Nazzjonali kif ukoll mill-Parlament Ewropew fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-implementazzjoni ta' dawn id-deċiżjonijiet. Aħna nafu li għatfadal ħafna problemi li rridu nerbu hemm ħafna kwistjonijiet li rridu nindirizzaw matul dawn il-jumejn li ġejjin fil-kuntest tas semestru Ewropew u fil-kuntest ukoll tal-konferenza tal-artiklu 13 aħna fil-fatt illum ħan diskutu l-istrateġija ehm, ewlenija bħala parti minn dajn ir-reviżjoni ta' mid-term. U bħala parti minn l-istrateġija aħna għandna numru ta' politika sabiex insaħħu kabir sostenibli u zgur li jemżon li namlu da kollu u sabiex nħu dan rizultati u għallura importanti l-ħidma tagħna u l-isforzi tagħna jkunu koordinati. Issa importanti illi l-frott li nkunu ħanaħdu minn dan ix-xogħol ħajkun fil-fatt diskuss ukoll fil- um, fil-summit tar rebbija u aħna jekk nixtiequ lis summit eh, is-semestru skużawni Ewropew jaħdem tajjeb hemm bżonn li jkollna aktar koordinazzjoni qed nistenna bil-ħerqa li jkollna aktar diskussjonijiet magħkom u permezz ta' din il-konferenza aħna bdejna billi nieħdu l-ewwel pass f'din l-istorja ta' xogħol u ħidma eh, interparlamentari. Nittama li din ħidma ħaj kolla suċċess u nittama li matul id-dibattitu sana f'dawn il-jumejn li ġejjin aħna nkunu nistgħu tatifikaw ċertu soluzzjonijiet u nkunu nistgħu mbagħad nimponu eh, pressjoni fuq il-Kummissjoni, pressjoni li hija meħtieġa Il-fuq il-Komissjoni rappresentata sam il-President tal-Komissjoni li Stignusa biex jitkellem. Sur President, Aziz Martin, eżi sinjuri, sinjuri membri tal-Parlamenti Nazzjonali u membri tal-Parlament Ewropew nixtieq nilqakom il-kol dal-għodu jiena flimkien ma' Martin Schulz ikolli ngħid li kull laqgħa tista' tkun esperjenza partikolari u għal ilkom li jiena għandi ċans tal 10 u nofs ta' dal-għodu jiena ma kontx naf meħabba illi jina xsebt illi għandi ċans illum sal-10 u kwart, jimbizda jakku jgħid illi għandi ħin jena l-lum sal-10 u nofs, mela nishti illi nżom mal-ħin illi huwa stabili xew nishti naturalment nimxi skont ix għasal-prezident, president mhux ħaniksir l-qalbu. Jiena eh, fil-fatt ħan nejdilkom issa dal-ħodu il-Komissjoni fl direzzjoni direzzjoni ħatimxi. Iva, kollox fejn, jgħid eh, Martin Schulz. Issa, jina nishtiq nejtu kol illi għand nħoss pjaċiru nur kbir illi jgħat għawek maqom dal-ħodu fil-ftuħ ta' din il-ġimma interparlamentari dan il-mekkanizmu il mekanizmu il inħallu fil-kriżi ekonomika u finanzjarja iżda issa niltaqgħu għal raba darba minn mindu kienu introdotti dawn it-tip tal-qat, id-dibattitu li ħajkolkom illum, id-dibattitu li ħajkolkom għada, u għaxida tal-fat illi dak illi aħna qegħdin id-diskutu fuq il-livell Ewropew hija kwistjoni illi hija ta' interess komuni u għandax taqsam ma' responsabilta komuni tagħna. L-Unjoni Ewropea huwa jett jirrappreżenta x-xogħol komuni li qed issir tal-Istati Membri u minħata tal-istituzzjonijiet Ewropej u għandhom fil-fatt eh, jgħaddu mit-test tal-iskrutinju tal-responsabilta fuq kull livell. Il-verità hija illi il-konċett tmexxija ekonomika, economic governance u s-semestru Ewropew ma kunċetti li forsi jinstemaw li ma jdoqorniex familjari għal-bitnejna, għalmenu dan zgur li għal fat u l-kas għal-ċittadini Ewropej. U aħna madana kollu naħsbu li dinja terminoloġija li qed tintuża fil-proċessi ta' semestru u tmexxija ekonomika. Jiena nippreferi ngħid tmexxija ekonomika, economic governance, minħabba li jekk immorru lura għal konferenza intergovernmentali li wittit it-triq għat-trattat ta' Maastricht li jina konta timmexxi fl-ewwel nofs ta' l u jina kont ħeġġeġ li kulħadd sabiex jużaw dan il-kunċett ta' tmexxija governance ekonomika ħalli bekk aħna nuru illi dawk li forsi ħossu ħossuhom eh, imbeda mill-proċess ma jkunx hekk Hemm ħafna iżda illi illum il ġata tirreferu għal proċedura bħala eh, governance. Steuerung bil-Ġermaniż. U jiena naħseb li fil-fatt kien hemm min ma xtaqx illi fil-fatt jirreferi għal għal fatt li din hija tmexxija ekonomika fil-fatt u jużaw dan il-kunċett jiena Naħseb li kulħadd għandu xi storja xi jgħid dwar dan e, u jekk jiena mur lura l-1997 f'Novembru ta' dik is-sena jiena kont qiegħda qiegħed immexxi e, kunsil fuq e, it-tmexxija ekonomika, l-economic governance u kien hemm riżoluzzjoni minnaħa tal-istituzzjonijiet illi naħseb li hemm bżonn li terġa' tinqara minħabba illi anka dakinhar l-elementi ewlenin tal-tmexxija ekonomika kienu indirizzati. Dak aħna dak iż-żmien aħna wkoll konna introduċejna l-proċess ta' e, Lussemburgu jiena kont qed immexxi dawn il-laqat bħala Prim Ministru naħseb li fil-fatt nista' ngħid l-importanti illi aħna anka dakinhar konnedna rridu nsaħħu l-politika ekonomika u anka fil-Kunsill tax-xogħol u dan kollu kien integrat fi proċess wieħed u dan huwa dak li bħalissa nerġgħu nikkonsidraw u issa tinsejħulu dan il-proċess is-semestru Ewropew illi huwa kunċett li jagħti iktar konsistenza u iktar koerenza għal proċessi illi diġà tnedew ħafna snin qabel. U eh, Dan huwa l-mod kif aħna qegħdin nippruvaw niddefinix l-affarijiet kif qabel ma minniex. Issa dan l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew mhijiex mhijiex xi ħaġa li hija biss litteratura jew xi ħaġa li nistgħu niddiskutu fuq eh, xarba. Eh, aħna li xorbu xarba alkoholika jiena naħseb illi Għawek rridu naraw li dan l-eżerċizzju ta' tmexxija ekonomiku għandu jkun eżerċizzju konġunt li jitmexxa kemm il-Parlamenti Nazzjonali, Kunsil, Kummissjoni u Parlament Ewropew. Dak illi huwa nieqes fih dan il-proċess tas semestru Ewropew huwa ownership u responsabilità li għandhom jassumu l-Parlamenti Nazzjonali u l-Istati Membri dawn huma elementi neqsin u bħalissa ħna qegħdin niddiskutu proċessi li huma proċessi diffiċli ħafna u naħseb illi rridu nifukaw fuq il-kontenut ta' dan il-proċessi u fuq dak li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu flimkien. Aħna qegħdin nistabilixxu makkinarju komplikat ħafna li laqas il-ministri ma jifhmu ħsepu wara ċittadini u fis-snin ġejjin aħna ħajkonna bżonn li nisimplifikaw kemm jista' jkun dawn il-proċessi il-Kummissjoni illi jiena għandi l-onur illi immexxi bħala President dan l-aħħar l-aħħar żmien kellna iċ-ċansis li nidraw ix-xogħol ġdid tagħna qegħdin noqorbu l-ewwel it-tmim tal-ewwel mit ġurnata u naħseb li m'għandniex eh, ninsew kumma importanti l-ewwel mit ġurnata U meta jgħidu li jisaqsuni inti x'taħseb fuq l-ewwel mid-ġurnata ta' tmexxija tal-Kummissjoni naturalment ma tistax tiġbor inti eh, dak li ġara f'ħajja kollha pereżempju meta inti tħares lejn il-ħajja eh, ta' tarbija fuq l-ewwel erba' xhur jiena naħseb illi rrendi kontu li iridu ntuħ fl-aħħar tal-ħames snin naħseb illi għadu ma wasalx il-waqt illi aħna niġġudikaw ix-xogħol tal-Kummissjoni u dak li jista' jiġri minn u d qudiem. U jiena naħseb illi jekk inħarsu lura minn hawn ħames snin oħra lejn din il-Kummissjoni mbagħad rridu nagħtu rendi kontu, u rridu nitħalmu kollezzjonijiet minn dak li ġara fil-passat li kien passat li kien ikkaratterizzat minn kriżi ekonomika u finanzjarja meta aħna bħala Kummissjoni Ewropea ħarisna lejn l-abbozzi tal-budgets nazzjonali, aħna provajna analizzaw dawn l-abbozzi tal-budgets bċertu sensittività u fl-istessin provajna nikkonsidraw is-sitwazzjoni nazzjonali aħna nafu li m'hemmx soluzzjoni li tkun tajba għal kulħadd one size fits all solution allura hemm bżonn li nadattaw is-soluzzjonijiet skont is-sitwazzjoni tal-pajjiż skont iċ-ċiklu ekonomiku. U dawn se jkunu sostanzjalment differenti minn eh, pajjiż għal ieħor kien hemm tliet pajjiżi fejn eh, aħna jom ħina riflessjoni, periodu ta' riflessjoni sa' tmiem il-xar ta' marzu sabiex bekk eh, għanna l-Italja, Franza u saċertu punt ukoll, kol, pero kem xej differenti minn żewġ pajizi ta' qabel il-Belġju. Aħna nidejna proċess ta' revizjoni biex nirrevedu l-istrumenti ta' l-Unjoni Monetarja Ekonomika, ek li nsejħu la six pack u 2-pack. U mekkenna inventarju sieħ ta' djufijiet u ħarisna u koll l-obbligazzjonijiet li jem taħdan il-pakketti u aħna ser nkunu għedin namlu revizjoni ta' zawn zewġ dokumenti, ser nkunu għedin ħars l-elementi principali tal- ta koordinazzjoni politika ekonomika t dwar l-semestru Ewropew, dawn il-six-pack, il-two-pack, il-governanza ekonomika, il-pat fiskali. Bet nħarsu u koll artikli individuali ta' dan it-trattat, għax id-drabina naħseb li dan irid ikun jaqbel ukoll mad-dinja u realtà barra u dan irridu nadduh permezz ta' messaġġi politiċi li l-individwi kun jistgħu eh, jifmu jaħdmu bihom. Biex bekk kulħadd jieħu responsabilità tiegħu aħna wkoll nidejna pjan ta' investiment Ewropew u dan il-pjan ta' investiment għall ewropa li jammonta għal 315 biljun euro dan huwa frotta negozjati bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Jina wet, u flimkien mal-Parlament Ewropew qed meta jiena kelli l-diskors ta' smiħtijaj fil-15 ta' Lulju jiena wet u semmejt dawn il-315 biljun euro. Weda li għamilt mal-Komissjoni l-Parlament u ċittadin tal-Ewropa. Issa hemm avvenimenti, seħew avvenimenti li ħana ma nistawx eh, nissottovalutaw il komissjoni il-ġdida wkoll fasle dan il-pjan flimkien mal-Parlament u dan għaliex kien hemm rekwiżiti li iwaslu għal dialogu, dialogu permanenti, permanenti għaliex irrit ikun wieħed dejjimi. Aħna nixtiequ li dan id-dialogu jkun iktar politiku minn Komissjoni ta' qabilna u nixtiequ nirrispettaw ukoll l-wedit li aħna nkunu għamilna. U għalek malar malajr aħna nishtiqu mresqu l-qoddim ridna nfasslu dan il-pjan ta' investiment mill-aktar fis. Ovvjament, wieħed eh, diffiċli jifhem dan kollu u anki kif dan il-pjan ġi akkolt kien wieħed pjuttost pożittiv. Kien hemm bosta li forsi ma femmux eżattament il-punti prinċipali ta' dan il-pjan. U sabiex dan il-pjan ikun ta' suċċess l-istati membri fl-imkien mal-parlamenti għandhom jinżaw il-seta tagħhom sħiħa sabiex jadottaw dan sa xasrar ta' ġunju għaliex il leġizlazzjoni tit ovvjament segwi dan il-pjan. Nixtieq ngħid ukoll li l-Kummissjoni u l-Kunsill seta' adottaw it-test dan il-leġiżlazzjoni waħedhom. Pero jiena wet u il-parlament li nerġan għajn fuq saqajja il-metodu tal-komunità. U għalek flimkien mal parlament bħala eh, il-kolleġizlatur u dan u assoċjat mill-qrib mal-elaborazzjoni ta' test, testi leġizlativi fuq il-pjan ta' investiment, għalek dan jisarraf ħafna modi eh, ċaqliq fil-ħsieb u fl-azzjoni, il-linji budgetari anki fil budget Ewropej. Dawn kienu qed jidru bħala sussidi diretti lil kumpaniji jew lejn l-istati. Issa ħna qed nagħmlu din il-bidla. Sabiex bekk dawn is-sottovenzjonijiet u dawn id-default modes għat trasferiment fuq livell Ewropew u livell nazzjonali jikunu mirati anki għal dak li huma proprazzjonijiet sabiex biss dawn jidħlu u jistimulaw l-ekonomija reali. Ma xiex li l-Kummissjoni tkun dik li t-identifika il-proġetti ta' investiment. Aħna ħallejna dan fidejn il-Bank ta' Investiment Ewropew li huwa aktar rip l-ekonomija reali huma dawk li ser ikunu din jiddeċidu fuq il-proġetti ta' investiment u jena nishtiq fil-fat li kunem aktar impetus hawnhekk fl-arkitettura finanzjarja l-pjan ta' investiment fuq livell Ewropew. U għandi għalfejn naħseb li dan il-form ser ikun ta' suċċess. Nittama li il-flus kollha li se jiġu ġenerati ser ikunu aktar olja minn dak li aħna konna qed nittamaw. Aħna rridu nagħtu tifsira ġdida għal pjan ta' stabilità u tkabbir. Għal hawnhekk għandna l konsiderazzjoni fiskali li hija waħda neċessarja għaliex ma rridux li d-dejn ikompli jizdiet u li zbilanċ jiskun eh, eh, id-direzzjoni tagħna l-qudiem, da m'għandux ikun il-każ. Aħna rridu nagħmlu riformi strutturali neċessari li ivarjaw minn pajjiż għalliħor fil-natura tagħhom, però riformi huma essenzjali sabiex naraw li l-konsiderazzjoni fiskali u tali riforma tkun biżejt sabiex bekk niskattaw it-kabbir fl-Unjoni Ewropea. pero aħna nabżon politika li u jammirata u diretta għat kabbir u l izvilup U għalek il-pjan ta' investiment Ewropew għandu żewġ lati fih nifsu għaliex irid jagħmel irid jilħaq tliet miri prinċipali aħna zidna doza ta' eh, flessibilità għal patta stabilità u tkabbir anki f'komunikazzjoni għad-data ta' 13 ta' jannar mhux sabiex aħna nibdlu nitrasformaw ir-regoli tal-patta stabilità u tkabbir u mhux biex inbidluha f'patta flessibilità, però biex indaħlu wkoll il-ħtieġa għal tkabbir u żvilupp. Għada l-Komissjoni se tkun tadotta dokument ġdid fuq l-inizjattiva tal- l-impjeg fost iż-żgħażagħ li din għadha ma qamilx fuq saqajja biżgħet u għalhekk il-Ministri tal affejt Soċjali u tal-impjeg ser inidu dan il-proċess. Meta l-Ministri tal affejt Soċjali kienu għadhom ma għadux bil-qedem madwar il-mejda, għadha ser birro ser tkun għedin tirċivu il-dokument. Il-Kommissjoni u koll ma tixtieqx toqgħod tipritka lil ħadd. Aħna ma ridniex li l-Kummissjoni tagħti eh, lezzjoni eh, mod pubbliku. Aħna nemnu li flimkien fi spirtu ta' solidarjetà nkunu nistgħu verament nirregolaw il-munita wahdanija, jrid ikun hemm dibattitu l-Kummissjoni tkun kapaċi timpenja ruha. Fi dialogu l-Kummissjoni wkoll kol tkun kapaċi tiħu deċiżjonijiet meta dan ikun neċessarju, però l-amministrazzjoni tal-munita waħdina għandha tkun ibbażata fuq id-dialogu bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill u il-Parlament Ewropew u tabilħa il-Parlamenti Nazzjonali. Mo partikolari fejn ikun hemm pajjiż jew rekomendazzjonijiet tal pajjiżi jiġu infasla, jiġu miktuba f'dawn l-aħħar nistaw najdu li daw il-rakkomandazzjonijiet kunu li lin mill-perspettiva ta' kif kienet edha titqis minnaħa tal-istati membri. Il-bot mir realtà għalhekk nixtiequ li l-kummissarji jiċċaqalqu ma jibqgħux biss fl uffiċi tagħhom ġo Brussell, imma jkollu immorru fih dan l-istati membri jispjegaw is-sitwazzjoni, ifhemuhom l li tagħna anki lill-Parlamenti Nazzjonali, l-imsieħba soċjali anke fuq livell nazjonali. għaliex dawn irid ikunu wkoll sidien ta' rekomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż, il-regoli jridu jsiru aktar eh, li għet jista' bassaru, aktar effiċenti. Dawn ir-regoli jridu jiġi spettati minn kulħadd mill-gvernijiet. Minkejja jekk dawn il-gverni ta' domx kif daħlu fisseħ jew inkella jekk il-om xemmek, ir-regoli japplikaw għal kulħadd tal-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U mhuwiex possibbli li fuq livell unilaterali eh, infarfru il regoli minn fuq spallejna, ovvjament rridu nirġgħu nirrevedu r-regoli u naraw ukoll kif dawn qegħdin jaħdmu eh, bi programmi ta' ġustament individwali Jiena wettu koll il-Parlament meta jkun hemm programm ta' ġustament u rridu nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt soċjali ta' dawn il-programmi ta' ġustament ukoll. U rridu ngħidu wkoll li għadna l-bot minn dan il-għan. Għadna wasanniex hemmhekk, għandna bżonn bilanċ fih dan il-proġett Ewropew u hemm ukoll lokal eh, titjib. Jiena f'Diċembru ta' sena li għaddit ġejt moti seta minnaħat tal-Parlament Ewropew biex nfassal dokument għal eh, President tal-Kunsil kif ukoll tal isibi biex insaħħu l-Unjoni Monetarja u Ekonomika. U l-erba' presidenti fil-fassel ikunu involuti f'dan ix-xogħol ukoll. Il-President tal-Parlament U wkoll membru importanti ta' istituzzjoni u għalek kien ċert li l-kollaborazzjoni tagħna u l-kooperazzjoni tagħna se tkun waħda intensiva ferm. Issa, nitkellem bil-Ġermaniż. Jiena ma nixtieqx intawal bis id-diskorsi, jiena naħseb li din il-laqa ta' sens il jekk il-President tal-Kummissjoni jkun jiet jisma' dak li għandhom xi jgħidu l membru tal-Parlamenti Nazzjonali u l-membri tal-Parlament Ewropew fuq is-Semestru Ewropew tmexxija ekonomika two-pack u six-pack għalhekk qegħdin niltaqgħu hawnhekk mhux biex tisimgħu lili sta jietaw sabiex nismakom u din mhix ħaġa ta' kuljum. Ningrazzjakom tal-attenzjoni. <clears throat> Vielen Dank, Herr Juncker. Grazie, Herr Juncker. Issa nixtieq illi naddu għal introduzzjoni minnaħa ta' tlet reporters nibdew bi sinjura Beres. Mbagħad titkellem is-Sinjura Ċigane u mbagħad is-Sur Bartle. Nibdew bi sinjura Beres. Kieġbok. Merci, Monsieur le Président. Euh, messieurs les... Grazie. Mrs. Presidenti, kollegi, signori huwa unur li nintroduċi d-dibattitu tagħnu fuq il-governanza ekonomika. Għanna eżerċizzju ta' stock taking u anki l sfidi li għanna qoddimna meta aħna inħarsu lejn dak li diġan kiseb fuq livell Ewropew matul il-kriżi. Aħna nistgħu forsi nkunu impressionati b'dak li nexina niksbu namlu fl-imkien li nivintaw noħolqu l-ISM, l-Unjoni Bankarja, però anki l-bidliet fuq l-evoluzzjoni li kellna madana kollu aħna rridu nħarsu wkoll lejn is-sitwazzjoni kif kifini preżentament u nħarsu wkoll lejn il-numru ta' kwistjonijiet li aħna rridu nindirizzaw kemm fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll fiż-żona euro. Għaliex ovvjament ma nistgħux ma nsemmux ċifri għoljien, il-ċifri għoljien għandna fil-qat 11.4% il-fatt li aħna għandna tkabbir li jinsab taħt il-1% ta' tkabbir u rata ta' deflazzjoni li qed tgħid li l-euros fil-fatt li l ta' tqarriet u din marret lura l-1.4% mis-sena li għadiet meta paragonata ma' 0.8 fi li għada. Umbat 0.6 għal pjannar tal-2015. Irridu ninnotaw ukoll li divergenti ta' tkabir bejn l-istati membri li jeżistew li jeżistew qabel il-bidu tal-krizi, però li jissa nistaw najdu marru għallar. Omnek għanna kwistjoni li tinstab u d-dima u pil fat nishtiq nirringrazzja li l-President tana Sur Juncker li għamil referenza għal dan. Inti dibattitu li jett jaffaċċana u jekk aħna toġobnix l-idea tal-governanza ekonomika Jien naħseb li fil-pajjiż tiegħi għandna teorija li aħna nappoġġawha, però hemm moment fejn eh, irridu naraw jekk il-proċedura għandix ukoll timxi iktar il-qoddim u tqis koll il-kontenut, jina naħseb li din il-kwistjoni li għada taffaċċana l Li l mill-proċeduri li għandna aħna, irridu naraw li ma jistar ikun il-kontenut ta' dan. Għanna u koll il-politika f'termini ta' governanza ekonomika li aħna għanna bżon. Ovvjament, aħna wkoll iridu nsemmu il importanza tal-deċizjoni li tiħdet mill icb li fl-indipendenza sħiħa tiegħu meta nqisu il tmexxija tas-Sur Draghi u l-qafas ukoll li nirrispettaw il-mandat li jingħata ġifieri li jkollna inflazzjoni ta' madwar 2 fil-mija, però dinja miżura ta' ċertu skala li għanda u kol tejna naqilbu l-pagġna, naqilbu l-folja u nħarsu lejn il-governanza ekonomika nfissa. Il-President għal u kol li aħna għanna l-pjanta Juncker din l-inizjattiva ta' bilħaqja waħda pozittiva tibat sinjal tajjeb għanna 300 biljun euro li għet nistennu ħafna minnu dan il-pakket. Dan sen jimla lakuna ta' zbilanċ l meda twila ta' żmien dan l-Unjoni Ewropea li fil-fatt aħna sen nipparagunawa ma' kompetituri kbar anki fuq il-livell globali bħal per eżempju ċina u l-Istati Uniti, u għalhekk aħna rridu nammettu li għandna zbilanċ ta' investiment dan l-Unjoni Ewropea. Dan il-pjan għalhekk iġelna nsaqsu mistoqsija kif il-governanza ekonomika ta' taħdem ta' sew titlobna wkoll biex neverifikaw il-kondizzjonijiet ta' nuqqas ta' investiment fl-Unjoni Ewropea u għalfejn dan. Forsi dan jista' jkun riżultat mm, dwar kif aħna napplikaw regolu tagħna, rridu nħarsu lil hinn mill-pjan ta' investiment. Dan il-pjan ta' investiment huwa xi ħaġa fantastika, xi ħaġa li aħna nilqawha, però mister twiġeb kull mistoqsija li aħna għandna ta' bilħaq hija l-identifikazzjoni u eh, l-impoġġu subajna fuq il-ġerħa u naraw eżattament x'dan x'qed minn dan il-pjan ta' investiment, jizu ninżaw dan il-pjan ta' investiment la dubi sabiex nikkontribwixxu għal model ġdid ta' mudell ekonomiku ġdid Xaġa ser permettina biex nigarantixxu tranzizzjoni ekoloġika billi kolna qasam li joħloq l impijek u anki biex ikun hemm tqassim aħjar tal-ġid. il-flessibilità miżjuda ġiet ukoll indirizzata fir-regoli din hija xi li aħna nilqawha. Pero aħna qed nistaqsu wkoll l-istess mistoqsijiet rigward ir-regoli differenti li ġew applikati meta niġu għal eh, dak li nsibu f'dan il-patt investiment. Kif kont qed ngħidilkom aħna rridu narfu li dan il-pjan huwa neċessarju sa meta nagħmlu dan aħna rridu narfu wkoll xini xinu l-effiċenza ta' sistemi ta' governanza ekonomika unnek nix nerġa' lura dak li għalis sur Juncker. Tassew aħna jrid ikollna aktar regoli li jirbuna fl-imkien, jrid ikollna aktar fiduċja bejniet, nista' wasal iż-żmien għaliex eh, issa l-Unjoni Ewropea waħda matura Irridu nitkellmu wkoll dwar id-determinazzjoni li aħna ridna infasslu f'din l-ekonomika, l-governanza ekonomika, perit ikollna l-aħjar politika u dan il-dibattitu għadu kif beda jinstema li xin aktar me jaddiz minn aktar qed nisma dwar pożizzjoni fiskali. Xi fisser dan? L-Istati Uniti diġa qed tibda titkellem fuq il-budget għas-sena li ġejja u meta ħarsu eżattament x'inhi s-sitwazzjoni rigward l-istat tal-Unjoni. U għalhekk aħna rridu huma jridu jsibu politika adegwata, saħna m'għandniex dan il-budget, m'għandniex budget li ġellna naħdmu bħala strument għal politika ekonomika. Fil-fatt hija riżultata politika ekonomika li hija aggregata. Pero fe qalba tal-Unjoni Ewropea aħna mhux qed ngħaddu, mhux qed nagħmlu dan id-dbassi rridu naraw eżattament x'inhi s-somma tal-budget li għandna fl-aħħar mill-aħħar. Allura rridu naraw eżattament qed jiġri bejn il-parlamenti nazzjonali u mbagħad qed jiġi fuq livell Ewropew. Aħna rridu nimxu upstream minn isfel għal fuq. Sabiex bekk aħna jkollna idea eżattament ser ikollna bżonn fil-ġejjini Iġbiri, ir-regola li għanna bżonna unek, eh, mux jessaċ regola, imma ijad huwa dibattitu, dibattitu intelligenti fej id-definixu il-politika ekonomika li ħana verament nixtiequ. U hawnhekk għamilt u ressaqt numru ta' suġġerimenti fir-rapport li forsi intom tistaw tilqgħu tikkonsidraw. Nistgħu nħarsu wkoll ir-regoli li fassalna għalina li ġdan jista' jkun fil-qalba tad-dibattitu demokratiku tagħna. Żewġ dimensjonijiet li nixtieq nisħaq għal relevanti L-ewwel waħda hi dak li aħna minna bil-kwistjoni ta' l-iżbilanċi ekonomiċi eh, u regoli makroekonomiċi. Il-Surren fil-fatt li huwa l-Viċi President eh, fil-Kummissjoni ta' qabel eh, ridna nħarsu kolli divergenzi li jeżistu bejn l-istati membri u dak li qegħdin naraw ukoll li Din il-proċedura ta' zbilanċi makroekonomiċi ġew indirizzati fid-dettalji u mhux fil-qalba tal-kwistjoni stess, aktar minn indirizzaw l-żbilanċi reali, aħna tinħarsu lejn l-effetti multipliċi li qed jinħolqu. Għalek għanna nridu nħarsu xini l-problema feħdan l-istati membri u l-Komissjoni sabiex nindirizzaw riformi strutturali u naraw, nassikuraw li għanna bidlit kompetittivi fiħdan l-ekonomiji tagħna. Pero dan mhux bizzet sabiex aħna nsolvu l-kriżi fiħdan eh, zona żona euro preżentament, ikanna jkollna proċedura ta' zbilanċi ekonomiċi li morru fil-bażi stess biex bekk nkun nista' naħdu lezzjonijiet. Irridu mod proattiv nibdew noħolqu konverġenza. U meta nħarsu lejn ir-regoli, rridu nħarsu wkoll lejn ir-riformi strutturali kif diġà għattilkom. Eh, il-bidliet jistgħu jsiru malajr. Pero ħadd ovvjament ma jista' jirrilassaw jgħid li dawn qegħdin jiġu protetti mill-ewro, ovvjament da mhux lan jridu nħarsu li l-effiċenza tal-ħidma tax-xogħol f'pajjiż demokratiku aħna rridu jkollna trojka li tiġi fuqna u timponi riformi strutturali f'demokrazija fejn għandna parlamenti nazzjonali li hija l-qalba ta' sistemi tagħna aħna nistgħu nħarsu lejn il-mod tajjeb kif aħna jista' jkollna demokrazija soċjali bl-involviment ta' l-imsiba soċjali aħna jrid ikollna intelligenza kollettiva. Kif il-fat għadu, għadu kif talbuna l-President tal-Kommissjoni tal-Kunsil. Aħna danu l-eżerċizzju li qed ikollna hawnhekk għandna proċess li huwa essenzjali li x'aħna jrid li jkollna regoli, però regoli intelligenti li ser iġeluna jkollna viżjoni fuq is-sitwazzjoni politika u ekonomika ta' żona euro u anki tal-Unjoni Ewropea u biex l lura l-idea ta' politika ekonomika adegwata, ġifri aktar flessibilità, aktar disk idea diskrezjonali u anki deċiżjonijiet, regoli, regoli iva, però regoli huma intelligenti, li huma sempliċi u li jiserħu aktar fuq il-fiduċja u li ġenna nil-ulantana li għal-konverġenza. Flimkien ma' Sur Juncker aħna nixtiequ naħdmu aktar lejn approċ komunitarju, il-metodu komunitarju li xiena naħseb li dinja xi ħaġa li ser taħdem għalina l-kol, anka fil-mekanizmu ta' stabilità Ewropea, il-mekanizmi li aħna fassanna barra it-trattati. Jien naħseb li d-dibattitu li aħna ser ikollna l-lum anki rigward il-ħidma u l- il-ħidma ta' dawn ir-regoli u l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli mhumiex ser ibeduna mill-kwistjoni prinċipali biex niddeċidu jiġifieri il-rekwiżiti fuq il-meda twila ta' żmien għal l-Unjoni u Ekonomika anke għal żvilupp aktar il-qudiem. Hemm ċertu regoli li aħna ovvjament irridu nħarsu lihom aktar bir-reqqa u aktar b'mod oġġettiv, speċjalment meta niġu għal regola tal-1 fil-mija għat naqis tad-dejn fejn il-pajizi jinsabu fuq livell ta' 60% meta niġu għal prodott gross domestiku, prodott gross nazjonali, għaliex ovvjament dan jirreprezenta numru ta' problemi. Aħna nafu xinu nieqes bħalissa għandna l-pilastru soċjali, il-President dejjem isemmi dan u jiena nappoġġaħ għal dan ilan, u għandna wkoll il-kapaċità baġitarja għad-żona euro L-aħar kelma dwar il-kapacità fiskali, mux eh, fis-sens Ingliż imma anki fis-sens Franċiż, ġifiri unjoni ta' taxxa, unjoni fiskali, ma nistawx nevitaw, ma nindirizzawx din kwistjoni fl-imkien. Nittama li bid-dibattitu tal-lum għal daqstant nkunu nistaw napprovaw il-governanza ekonomika biex tassew waqfu politika ekonomika dwar madwar għan konġunt biex bekk nuru lil niesna l-popli tagħna li nistgħu nieħdu deċiżjonijiet f'kuntest globali u li tassaw qed nieħdu milja ġusta fl-imkien, mhux inkunu ossessjonati bis-swieq imma iktar moħna fil-fiduċa ta' ċittadini tagħna, grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Beret, issa nistieden lis-Sinjura Ċigana sabiex titkellem kieġu. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. President onorevoli tal-Kommissjoni, Surren, kollegi. Onorata li qed nindirizzakom fisem il-Presidenza Latvjana tal-Kunsill u l-Parlament tal-Latvija li dan id-dimensjoni parlamentari tal-Presidenza tagħna. Nibda l-preżentazzjoni tiegħi bċaħħaġa ħaġa li semmit milux is-Sinjura Beres li huwa rendi kont tal vizjoni tal-iżvilupp ekonomiku li ħasset li xi ħaġa preżenti fl-Istati Uniti imma mhix preżenti fl-Unjoni Ewropea. Naqbel magħha iżda naħseb li s-semestru Ewropew diġà qed joffrilna strument forsi mhux imwettaq bisħieħ naqbel ma dan iżda għandna l-AGS istħarriċ annwali ta' tkabbir. Flejt dan istħarriċ għall-2015 li ġi publikat dan l-aħħar mill-Kummissjoni u hemm tliet pilastri ewlenin li aħna fil-Gvern Nazzjonali, fil-Parlament Nazzjonali tagħna l-Latvja naqblu miegħu. L-ewwel net li nixprunaw koordinazzjoni għall-investiment, s sur Juncker tkellem dan fit-tul, u anki jkollna impenn imġeddet tar-riformi strutturali, xi ħaġa li hija verament diffiċli li tindirizza kemm il-gvernijiet nazzjonali manka l-parlamenti nazzjonali u t-tielet illi jkollna responsabilità fiskali kontroll fuq id-dejn u livelli ta' deficit. Il-mistoqsija u l enija tal-prezentazzjoni tiegħi llum hija din. Il-Parlamenti Nazzjonali kif jistgħu jkunu involuti aktar biex jiksbu dan l-an biex ikun hemm supervizjoni tal-implementazzjoni ta' dawn l-anijiet. Ikolli ngħid li l-Kummissjoni ġdida diġà bdiet ħidmieta b'ħafna impenn iktar mill qrib biex taħdem mal-Parlamenti Nazzjonali u tinvolvihom u l-bira l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Sur Timmermans ġi fil-kapitali tal-Latvija Riga għal laqa konġunta u saħaq minn ġid fuq dan l-impenn. U aħna nħarsu l-qoddim tassew biex ikonna kooperazzjoni iktar mill qrib mal-Kummissjoni Ewropea anki fl-iskrutinju tal-Parlamenti Nazzjonali u anki għas-Semestru Ewropew. Il-proċess korrenti tas-Semestru Ewropew fl-opinjoni tiegħi tassew jagħti bosta opportunitajiet għal parlamenti nazzjonali biex ikunu involuti. Iżda biss jekk ikun hemm tradizzjoni ta' skrutinju parlamentari tal-affarijiet Ewropej fil-Parlamenti Nazzjonali. B'xorta ħażina u dan smajtu wkoll minn ħafna mill-kollegi tiegħi mill-Kumitati tal-Affarijiet Ewropej fil-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea hemm wisq parlamenti nazzjonali li jħossu li mhumiex imdaħlin fit tfassil tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Ħalluhom minnajr ma jkun hemm involviment dwar it-taħdidiet li qed nsemmu bħala punti ewlenin illum huma parti mis-semestru Ewropew. Fl-opinjoni tiegħi l-opportunità ewlenija li semestru Ewropew joffrilna huwa li joħloq attitudni pozittiva flok negattiva, stabilta fiskali, koordinazzjoni tal-governanza ekonomika u ħtieġa li jiġu implementati riformi strutturali. Fl-opinjoni tiegħi għal wis żmien issa dawn l-istrumenti intużaw negattivament mill-Istati membri. Is-soltu l-Istati membri verament jibqaw sal aħħar ma jaċċettawx, mbagħad jaċċettaw biex l aħħar moment jekk ikunu pajizi kim seħin tal-program, jew inkella ikunu meluba mis-swieq finanzjarji. Iżda ma jistax ikun naqgħu sejrin hekk għaliex dan id-diżappunt mill parlamenti Nazzjonali li qed iħossu li qishom qed jiddettawlhom l-affarijiet entità ikbar dan jkun eh, ħossuh ukoll il-popli tagħhom, il-popli Ewropej u li mhux għal xi ħadd ieħor qed jagħmlu riformi ma jiddaħluwix f'rashom li għalihom stess suppost qed jagħmlu riformi u aħna nitqisu bħala burokratiċi. Dan m'għandux ikun hekk huwa tassu perikolus. U hawn nixtieq nikwota lil Philip Stephens fil-Financial Times fejnu kiteb li s-suċċess tal-populizmu huwa l-falliment tal-politika ġenerali. U din hija kwistjoni olenija x'il-kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kommissjoni kollha flimkien b'seba' jnejn għal politika ġenerali u jħadnu din il-politika u jiddefenduha. Iva l-politika ġenerali xi kultant tidher xi ħaġa tedjanti, mhux attraenti, mhix sabiħa u dan rajnieh ħafna mill-istati membri fej l-attrazzjoni tal-populizmu kienet qed tiżdied. Madanakollu hija l-unika mod kif nistgħu insibu soluzzjoni. Il-parlamenti nazzjonali irridu jirfaw il-pis ta' dawn ir-responsabiltajiet u jiftħu l-spazju pubbliku għal ħtiġijiet għal riformi strutturali tant meħtieġa biex jiġu implementati. Għaw nishtiq naqsam eżempju ta' pajizi stess, il-Latvija, fejn il-periti tal-involvimenti tal-Parlamenti Nazzjonali fi kwistjonijiet Ewropej kienu taħarsu lejn eżempju tajbin ta' kif jistrutturaw dan l-involviment daru lejn il-pajjiżi nordiċi fejn il-parlamenti nazzjonali u l-involviment tagħhom fit tfassil tal-politika tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa ta' kuljum, fatt tal-ħajja ta' kuljum. Għalhekk għandna ħafna opportunitajiet. L-ewwel nett ir reżami tal-pożizzjoni tal-gvernijiet nazzjonali tal-AGS l-istħarriġ annwali ta' tkabbir li semmejt fid-diskors tiegħi u anki l-preżentazzjoni tal-Kummissjoni meta jiġi preżentat l-abbozz tal-budget li semma s-Sur Schulz fil-bidu. Familjari wkoll koll mal il-program ta' stabilta' u konverġenza program ta' stabilta' nazjonali. Nikonsultaw anki il-pajizi għal CSRs, rekomendazzjoni speċifiċi pajis pajis, dawn huma kollha affarijiet importanti biex nżidu l-appartenenza li semma Sur Juncker. Jien qed ngħid li għadna ma wasanniex imma bil-mod il-mod qed noqorbu għal dan il-għan. Anke l-attitajudni tal-istati membri għallek sejħa riformi strutturali nafu li hemm stimi differenti imma wħud mill-istimi għajdu li 10 ta' 15% ta' rekomendazzjonijiet biss qed jiġu implementati u għalhekk naraw bajnejna li danu, dan din hija ċifra baxxa ħafna. Il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol importanti x'jaqdu speċjalment fl-implementazzjoni ta' dawn is-CSRs. U għalhekk nilqa tassew il-weda li l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Sur Timmermans għamel il-parlamentana tal-Latvija l-bira meta qal li ħajżurna ta' spiss fil-bliet kapitali fossom tal-Latvija meta ħiddiskuti kwistjonijiet fostom il-riformi strutturali mal parlamenti Nazzjonali biex bekk inħejju ruħna u niftħu l-ispazju pubbliku għal riformi strutturali tant meħtieġa biex bekk l-Unjoni Ewropea niżguraw li taħdem kif suppost u mod effiċjenti. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Grazzi ħafna l-Sinjura Ċigana, issa nixtieq nistieden l-Sur Baħtli. Grazzi ħafna, Sur President. Eżiz, eh, President tal-Komissjoni, President tal-Parlament, Sinjuri, Membri tal-Parlamenti Nazjonali, l-Europa ma tinsabx situazzjoni tajba. Aħna rajna li għedin nitfixlu sajna stess u aħna nasbu li l-Europa, issa ma tisma bl-Europa dejjem taħseb fil kriżi ekonomika u u kriżi Ewropea u kollu. Jina naħseb li issa wasal iż-żmien li nerġgħu inpoġġu l-Europa fit-triq it-tajba u dan kif jista' jsir billi jkun iktar koerenza fil-politika finanzjarja u fil-fat dan huwa sujġet din il-konferenza. Jiena naħseb illi bħalissa m'a m'għandniex nuqqas ta' regoli, anzi għandna ħafna ħafna regoli. Iżda għandna problema bl-implementazzjoni. Naħseb illi hemm ħafna punti tajbin li bihom nistaw nibdew ħalli l-Unjoni Ewropea kun tista' timxi l qoddim fil-qafas regolatorju tajjeb u nixtieq li naqsam magħkom xi ftit teat dwar dan kollu. Issa dwar e, id-deficit tal-implementazzjoni fil-politika finanzjarja tal budget naħseb li jdu f f'moħħna l-istabilità u tkabbir e, dawn huma punti importanti ħafna illi naħseb li kull progress jista' jwassalna għal progressi tajbir f'dan kollu konsolidazzjoni tal-budget, riformi strutturali u iktar investiment. Il-Kummissjoni l-ġdida ħadd tieħu għal alba e, dawn it-tlet suġġetti u jiena naħseb li huwa importanti li ma nitraskuraw l-ebda wieħed minn dawn it-tlet elementi minħabba li aħna jista' jkollna politika korrenti biss jekk dawn it-tlet affarijiet jimxu jitfit. Issa ħa nitkellem l-ewwel fuq il-konsiderazzjoni tal-budget. Ma tantx għadda żmien minn mindu aħna rajna li kien hemm teddid qawwi tal- Minħabba l-kriżi tal-euro aħna ħlaqna l-pakket fiskali u fil-fatt intensifikajna l-kontroll. Mbagħad ftit snin wara il diskussjoni mxiet direzzjoni oħra ġifiri li konna użu flessibbli kemm jista' jkun tal-patt u naħseb il-fiskal il meta il-kriżi tal-euro bdiet tbatti aħna rajna illi fil-fatt dan ir-regoli mbagħad bdew jarawhom bħala restrizzjonijiet bħala pis, jiena naħseb li din l-attitudni tista' tkun perikoluża importanti li r-regoli jkunu implementati u issa dan huwa xogħolna. Jiena naħseb li naturalment hemm bżonn li l-Parlamenti Nazzjonali jieħdu ċertu deċiżjonijiet importanti u r-responsabilità hija importanti ħafna ħalli ċittadini nkunu jistgħu jafdaw iktar fina ħalli jkollna iktar Ewropa u mhux inqas aħna naħsbu li l-kredibil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 tal-politika Ewropea hija importanti ħafna u hija xi ħaġa deċiżiva. Fil-Ġermanja jiena naħseb li hemm ħafna li qed jisservaw dak illi ġara dan l-aħħar u dak li kien deċiż mill-Bank Ċentrali Ewropew u dak id-deċiżjoni li ħadu fuq il-pakket tax-xiri tal-bonds kien ikkritikat. Jiena naħseb illi dan il-programm tal-Bank Ċentrali Ewropew hija jirrappreżenta ċertu riformi importanti dan jekk aħna nkomplu nikkritikaw dan jista' jkun perikolus speċjalment anka għal pajjiżi li għandhom deficit eċessif ma jistax ikun illi nagħtu iktar flessibilità, iktar flessibilità milli huwa stabilit fil-fatt fil trattati dak li x'jaqsam il- kontrol fiskali jena naħseb il-Komissjoni għandha responsabilta partikolari u forsi xi ftit minnkom jgħiduli ara intom il-Ġermaniżi dejjem taħdu fuq il-konsolidazzjoni u mhux daqshekk fuq it-kabbir ekonomiku iżda dan mhuwiex veru jiena naħseb il-konsolidazzjoni sostenibbli u riformi għal iktar kompetittività u l-iktar tkabbir ekonomika huma affarijiet li jimxu jitfit ma nistgħux nisseparaw mal din raġuni għandna bossa possibiltajiet differenti fuq fl-implementazzjoni tal-riformi strutturali. Hemm min jgħid reformi riformi strutturali ħajtelfu it-kabbir ekonomiku u mhumiex mhux ħajruna sabiex ikollna iktar konsolidazzjoni. Jiena naħseb iżda illi jista' jkun illi fil-perminista għal-futur qarib dan mhux ħajkollhom effetti mill-ewwel iżda fuq perjodu itwal ta' żmien dan ħajkollu effetti li ħajkollhom effetti pozitivi li jinħassu aħna rajna li fil Spanja f'pajjiżi oħrajn kien hemm bosta riformi fis-suq tax-xogħol ukoll illi rajna illi podġew ċertu pis. Mux l-istat membru ħa joħloq kabir iżda il-kumpaniji l-istat huwa responsabli sabiex joħloq il-qafas regolatorju ħalli joħloq dan il-klima ta' investiment pozittiv. Ħalli bekk jista' jkun hemm tmexxija tajba u amministrazzjoni tajba ta' ċertu osma li huma relevanti jena naħseb li rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex il riformi strutturali fl-Ewropa rridu nsaħħuhom u anka fuq dan naħseb illi fil-futur qarib nistgħu nilqu ċertu affarijiet pożittivi. Jiena naħseb illi semestru Ewropew u anke rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż qed joffru lna importanti ħafna. Il-Ministru tal-Finanzi Ġermaniż Sur Xojble diġà kien qal li l-Ministru ħabbar ilhom ċertu miżuri li huwa jaħseb li huma xieqa, pereżempju, it-tisħiħ ta' dialogu bilaterali bejn il-pajjiżi membri u l-Kummissjoni dan għandu jkun fil-fatt fil-oċat ta' u fuq qudiem ta' xogħol fuq il-konsolidazzjoni u anka diskussjoni fuq il-rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Jiena naħseb li l-Kummissjoni mbagħad għandha issa iktar minn qatt qabel tispjega aħjar daw ir-rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż ħalli tispjega l-pajjiżi dawk ir-riformi li hemm bżonn li jkunu implementati ħalli dawn ikunu punti li mbagħad jkunu diskussi fil-dibattiti fiħda l-Parlamenti Nazzjonali. Jien naħseb li fil-qalba ta' dan kollu tal-rekomendazzjonijiet huwa importanti li noħolqu iktar inċentiv ħalli dawn ir-rekomendazzjonijiet speċifiċi jkunu verament implementati ħalli bekk l-Ewropa tkun tista' timxi l-pass il qoddim li tant hemm bżonn li timxi. E, Fil-Greċja, per eżempju, aħna naħsbu li kienem min kien kritika li trojka sfruttat ċertu miżuri li ma kienux tajbin iżda aħna nafu li fil-Greċja forsi mhux kollox mexa Tajjeb, issa biex intikom eh, fil-fat, eh, eżempju, jekk inti kollok ix nizzalin ħaraqlek fit-taġen, dan mux il-tort ta' dak li biħlek il-bicċa tal-laħam, ġifiri dun għodu da' xejn attenti kif narawum l-affarijiet. Il-programmi ta' il-reformi strutturali rridu jkunu implementati. U jiena naħseb illi dawn ir-reformi strutturali verament juru u jirriflettu ir-regoli tal-Unjoni Fiskali u l-Unjoni Ekonomika u nixtieq issa nitkellem fuq it-tielet aspett, jiġifieri kemm huwa importanti li nsaħħu l-investiment. Kien hemm minqal li l-istabilità u tkabbir għandhom ikunu l-anijiet u l-għanin tal-politika tagħna, iżda l-iktar investiment huma huma punt importanti ħafna mħabba li dan jista' jwassal iktar tkabbir u anka bażi aħjar għal finanzi sostenibbli u anka f'dan il-kontest jiena naħseb illi għandna jkollna politika politika li tkun bazzata fuq passi kejk nezza passi konkret. Aħna kullim kif l-Ewropa għandna bżonn ta' iktar investiment u naħseb illi e, f'dawn is-swieq globalizzati aħna rridu naraw li konna iktar innovazzjoni u iktar kompetittività tal-kumpaniji tagħna. Il-nuqqas ta' investiment u l-pjan ta' investimenti li fil-fat ħabbar e, Sur Juncker dan e, jista' jmexxina fil-direzzjoni tajba minħabba dan il-deviċ ta' investiment. Jena rridu nitkellmu wkoll fuq eh, l-iskela l-investiment. Sabiex nikonkludi, iżda nixtieq nitkellem fuq punt ieħor li għandu xi qasam mal-investimenti li jgħat eh, għal-qalbi ħafna sabiex nejt dan kollu sentenza wahda, ħna nabżon ta' iktar investimenti iżda mux li noħolqu iktar dejn fuq il-level finanzjarji, jina konvint fuq il-livell politiku li verament għandna xogħol importanti fuq il-livell budgetarju. Ma nistawx ħen kollu nibqgħu noħolqu d-dejn, jiena naħseb li importanti li konna flessibilità illi fil-fatt ikunu implementati fit-twettiq tal budgetu Jiena naħseb illi dawn l-investimenti li huma orientati u bażati fuq id-dejn dawn huma affarijiet li aħna diġà tallimna lezzjoni eh, fuqhom u għandna ċertu regoli tad-deb li aħna stabilixxejna ma nistgħux noħolqu eh, dejn ġdid u rridu nibbażaw fuq ruħna fuq il-pjan il-pjanijiet ta' investiment. L-investimenti ma jistgħux laqas ikunu investiti u finanzjati bid-dejn u minħabba li dan jista' wassal għal ħafna eh, falliment. Aħna fil-fatt kellna kważi 80% tal-level ta' investiment, issa din fuq il-level ta' 78%. Il-patta stabilta u t tkabbir U importanti li jpoġġi il-riformi strutturali fil-qalba ta' xogħol tagħna u issa jekk inħarsu lura lejn il-passat importanti li tarbu l-lezzjonijiet tagħna nkella żona ewra qatt ma nistgħu jmexxuha b'mod stabbli. U llum, sinjuri, hemm ħafna ekonomisti orrif illi jgħidulna illi issa minħabba illi dak illi ġara importanti li jkollna aħna investiment u l-finanzjament ta' dan il-tejn, pero aħna ma jista ma jistawx ngarantixxu jekk nagħmlu hekk li fis-sena 2030 ħajkonna l-interess daqseg baxxi daqs illum. Aħna fil-fatt qegħdin eh, issa noħorġu l-interessi ta' affarijiet li aħna għamilna xi 15 sena ilu, ġifiri fuq hekk rridu naħsbu, rridu naħsbu fit-tul, sinjuri. Grazie. Il-anka baħtla, ma nadamlu Grazzi ħafna sur Bartle, sinjuri, aħna t-ġa għanna lista ta' nis li jishtiqu jitkelmu, nishtiq li nimxu għak kif il-kom fil-bidu tal-laqa għan nisimaw zewċ membri tal-Parlamenti Nazjonali, bat ikonna membru tal-Parlament Ewropew. Nitlobkom sabiex iżommu ma' zewċ minuti li tajnikom, wara zewċ minuti għana għan waqfu li l-kellim jew kellima, issa nishtiq li nisimaw l-ewel rappresentant mill-Parlament Slovak, Sur Klara, u Sur Kabrita, waraj. Umbat, mill-Parlament eh, tal estonia sur Kalemet, sumbat il-Sinjura Rodriguez mill-Parlament Ewropew. Nittama illi l-ismijiet ta' komet sew nibdew bis-sur Blara. Mr. President, I will follow. Grazie ħafna, President. Smajt il-parir tajjeb u siwi tal-President Juncker ma iktar politikament mill tekniku Nifraħ il-Gvern Greek Sirisa Naħseb li nittam anzi li l-partit kontra l austerita tal-Greċja wassal biex iwitti Titri għal Ewropa iktar demokratika u iktar soċjali. Hija tweġiba l-governanza ekonomika kif għal Karl Marx fatat li qiegħed ħares lejn l-Ewropa. Naħseb li dan illum il-ġurnata huwa l austerita il-neoliberalizmu li huwa l-fatat tal-Ewropa. Nis nies xebaw mill-austerità nista' fi Greċja, fi Spanja, kull imkien. Il-kriżi ekonomika ġiet ikkawżata mill-liberalizzazzjoni tas-suq b'mod ħieles, ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk, ikun skandlu li snuża il-klim ta' Jurgen Habermas. Hemm sinjali żgħar ta' attatitnijiet alternattivi li jistgħu jużaw punt pozittiv bħalma kien hemm fis-Slovakkja bil-Partit il-ġdid u anke il-Fond Ewropew FC, il-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi u nkella proposti tal-FTT l-indiċi ewlieni li jista' jagħmel distribuzzjoni tal-ġid mill-oligarkiċi għal poplu. L-Slovakkja tapprova dan u anke napprovaw l-Unjoni ta' fiskali Però hemm sinjali opposti perikolużi li huma regoli stretti ta' austerità li qed joħonqu u joqtlu il-progress. It-TTIP, per eżempju, ta' suqħieles mal-Istati Uniti tal-Amerika jista' jkun perikolus u anki il-kelma trojka kważi saret kelma vulgari. U għalek l-Europa edha sali pit-toroq. Il-boxla tirwinna l-popla, naraw il-Sirisa, il-Podomos, kolla tjuruna il-poplu xiridu. Kif ħanna ħarsu lejn il-nofsenar tal-Europa li jissa bdiet fil-Greċja din il-mowġa ta' bidla u saħat kompli? fil Dank, das Wort hat jetzt Grazie, Sir Kabri. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Għan nitkellem bil-Portugis. Fil-Parlament Ewropew għandna din il-ġimgħa parlamentari Ewropea forsi nkompli bl-Inglis għax eħfef għalikom din il-ġimma parlamentari Ewropea hija mezz kif nistgħu nasemgħu il-vuċi tan-nies, tal-popli, demokrazija, ta' solidarjetà u anki ta' Ewropa solidali. Matul dawn l-aħħar snin, il-politiki ekonomiċi segwiti mill-Kummissjoni Ewropea kważi waslu għal tkissir tal-ideal demokratiku Ewropew. Li ksibna kien mezz li wassanna għal staġnar u riskju ta' deflazzjoni fl-Europa. Mill-punt di vista Portugiż nista nħares fiċ-ċar u ngħid li s-sistema ta' trojka kien żball għaliex kien imur kontra s-sistema demokratika Ewropea ta' taħita deċiżjonijiet. Għanna l lura għal aġir li kun bbażat fuq diskussjonijiet demokratiċi bejn il-gvernijiet u anke diskussjoni mal-parlamenti. Nixtieq nisħaq illi issa qed nibdlu mod tajjeb għandna bidla tajba, sinjali tajbin, id-deċiżjonijiet reċenti tal-Bank Ċentrali Ewropew pereżempju li natu pożizzjoni iktar b'saħħitha lil politika monetarja biex nappoġġaw l-iżvilupp, biex nappoġġaw il likwidità fis-sistemi finanzjari u anke stabilta finanzjarja. Is-soluzzjoni mhijiex li ħalsu għares iċ-ċittadini għall izbali tal-bankiera kif ġara f'dawn l-aħħar snin. It-tieni bidla pożittiva hija l-pjan ta' investiment il-ġdid mis-Sur Juncker. Nappoġġaw bisħieħ dan il-pjan għaliex il-politiki ta' investiment mill-ġdid għandhom jiġu msaħħa. U din l-idea edha s-saħħa mill-ġdid l-investimenti strutturali foqsma bħal l-enerġija, trasport u l-ekonomija digitali. Dawn huma essenzjali. L-aħħar, President, irridu nibqgħu mixjin f'din it-triq għal flessibilità tal-patt u nappoġġaw it-kabbir u nixprunaw l-impjiegi u mhux biss ikonna triq ta' austerità. Grazzi. Kalimets. Grazzi, Sur Kalimets. Okay, thank you. Grazzi. Ovvjament nixtieq nitkellem fuq ġrajiet korrenti. Ma rridux noqogħdu lura minn affarijiet li waslu għal ġid tal-ġnus fl-istorja tagħna, l-suq ħieles, imprenditorija, tassazzjoni moderata u stat ta' dritt. L-Estonja segwit din it-triq għal 25 sena u issa l-GDP għal kurras meta nħarsu lejn il-seta tal-akwist hija iktar għolja mill-Portugal u l-Greċja u dal-waqt iktar għolja mill-Spanja, ġifieri din it-triq taħdem. Nixtieq nappoġġa il-Kumitat biex jibqa' b'saħħtu u mhux jippermetti l-isfida tal-partit ta' Sirisa li jbiddel il-politiki fondamentali tal-Unjoni Ewropea li jenna naqblu fuqhom għal bosta snin permezz ta' ħafna diskussjonijiet u proċeduri demokratiċi. Bazat kont deċiżjonijiet u regoli demokratiċi ta' dan l-aħħar m'għandux ikun hemm pagamenti minna tal-Greċja mingħajr ma jkun hemm il-programm ta' ġustament xieraq. Ma nistax nara raġuni oħra li nbidlu il-kollaborazzjoni tal-ICB, l-IMF u l-Kommissjoni Ewropea li bidlu l-isem Trojka u għal trio forsi tkun tajnuna minn tal-inqas emotivament. Għajta s-swata tisħan kollegin Rodriguez. Grazzi tal-isammejt mal-ħin sa' Signor Rodriguez. Good morning. Lodwa tajba, Signori, għandi żewġ mistoqsijiet għal President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker. Palma taf, kont miegħek fl-1997 meta inti ħadd inizjattiva ta' pionier li ttejjeb il-koordinazzjoni bejn il-politiki ekonomiċi u soċjali. Dan kien progress reali. Wara dan kien hemm ħafna żviluppi li seħħu l-istrateġija tal-Lisbona, l-istrateġija tal-Europa 2020, riformi importanti anke fil-governanza ekonomika u l-bidu tal-riformi tal-Unjoni Monetarja Ekonomika. Issa nistanara li għanna zoċ prioritajiet kbar. Waħda illi għanna nibbilanċaw mill-ġdijt il-semestru Ewropew biex niżguraw li dan is-semestru jintuża mhux biss għal konsolidazzjoni fiskali imma biex jipromuovi it-kabbiru l-impjiegi. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi għalik hija din. Aħna il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali nistaw inserħu fuq linji gwidi bilanċati, linji gwidi ekonomiċi u linji gwidi tal-impjiegi U t-tieni priorità mbagħad għalija hija li nipprovdu semestru Ewropew b'mezzi reali għall-implementazzjoni. Inti għamilt bidu pożittiv billi preżentajna tajtinna il-pjan ta' investiment u rridu niżguraw li dan issa mill-klim naddu għal fatti, isir realtà. U imbagħad irridu nużaw din il-flessibilità preżenti f'dan il-pjan biex konna użu tal-patta stabilta u kol biex l-istati membri jinvestu u fl-axħar għandek fidejk u kol kompetu storiku biex ittem l-Unjoni Monetarja u Ekonomika. U allura l-mistoqsija għalik hija din. Taħseb illi inti ser tibdel id-diverżjonijiet kurrenti bħalissa li hemm diverġenzi ekonomiċi, soċjali u politiċi u jkun hemm verament impenn għal konverġenza. Grazie. Ich hoffe, ich spreche den Namen des Kollegen jetzt richtig. Nittama li ħana jidom sew issa l-ismi tal-kollegi. Ħana ġan niprofa Sur Tsoshi Orinskas, il-Parlament tal-Italja. Labadiena, gerbiami ponai ir ponios. Lodva tajba, senjuri. Din il-laqa hija waħda utli ħafna u f'waqta. X'tallimna mill-kriżi? Tallimna xi ħaġa minn tal-inqas mill-kriżi? Meta ħnibdew nimxu l qoddim u liema direzzjoni ħanimxu? Nafu li l-ambjent ġeopolitiku bħalissa huwa wieħed ma tantx stabbli u kull ma jmur ser imur għall-ar. U għalhekk min qed imixxi l-Ewropa? Min għandu rridni fidejh? l-ekonomija jew l-politika. Jekk il-politika biss hija xewqa tal-popli Ewropej għandna biżejjed riżorsi l-Ewropa ma kienx lest tal-kriżi tan kbira bħal din la politikament, la ekonomikament u laqqas mod fiskali. Il-kriżi bdiet mhux biss mhux fl-Unjoni Ewropea, imma llum issa huwa importanti li nsibu raġunijiet wara dan għalfejn ġara hekk għalfej ġara li ġara u nifmu għalfejn l-ekonomija tal-Istati Uniti qed tikber u tagħna le. Qed nimxu tajjeb, qed nagħmlu l-affarijiet ġusti, l-kriżi u rritna li l-modell soċjali u ekonomiku Ewropew mhux viabbli. Nafu li differenza bejn il-foqra u dawk li qed jistanaw hija ikbar meta mqabbla minn wara t-tieni gwerra dinjija l-hawn u kull ma jmur din id-diverġenza tikber il-diverġenza politika tikber ukoll. Għandna Ewropa bżewġ veloċitajiet. Min ivvota favur it-Trattat Ewropew ivvota għal iktar Ewropa għal kohezjoni soċjali u sigurtà soċjali. U għalhekk il-faqar li dejjem qed jikber. Hija din is-sigurtà soċjali li aħna rridu issa neċessarju li nħolqu Ewropa soċjali f'kull stat membru Ewropew Il-governanza ekonomika għandha tiġim saħħa, speċjalment il-kontenut tagħha. Iżda l-istorja tal-limna illi l-aspetti soċjali huma importanti fl-ekonomija u għalhekk jekk ma rnexxinniex niżguraw governanza soċjali, il-governanza ekonomika ser tfalli. F'ċertu stati membri saħan sitra 11.000 euro biss edin jiġu allokati għal protezzjoni soċjali fil-waqt li stati membri oħrajn qed jiġu allokati 800,000 euro. Dawn id-diverġenzi rridu nagħmlu tajjeb għalihom biex bekk jinerġgħu jkollna fiduċja ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Oui. Merci, Monsieur le Président. La récession qui affecte la zone euro. Grazie ħafna ir-reċessjoni fiż zona euro għal dawn l-aħħar tliet snin turi l-koordinazzjoni permezz ta' regoli mhix biżejjed u hija essenzjali fil-politika monetarja li jkollok dijanjosi għal kulħadd sabiex ikun hemm aġġustament għall politika fiħdan iż-żona euro. L-ebda regola mhux tiddefinixxi politika illi tista' taqbel anke ma' ċerta politika palma kienu qed jgħidu il-kellima ta' qabli fostom il-President Juncker għanna bżon ta' governance ekonomika biex ikona definizjoni ta' politika adegwata fil-bicċa kbira tal-Stati tal-Unjoni Ewropea rajna politika ta' austerità biex nerġaw insaxħu tal fuq saqajhom il-finanzi pubbliċi din it-tip ta' politika tista' twassal għal riżultati meta pajjiż ikun qed isegwihom waħdu iżda meta il-politika titmexxa minn ħafna pajjiżi f'daqqa ikollok riċessjoni u riskju ta' deflazzjoni. Aħna fl-Ewropa irridu nikkoordinaw il-politika ekonomika tagħna sabiex nerġgħu nsibu tkabbir u nagħtu priorità lill-impjiegi u tkabbir u biex nagħtu kontribut anki għal deċiżjonijiet li ġew adottati neħtieġu Nintervjenu per eżempju f'Ġunju wara l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-programm ta' stabilità u f'Novembru u Diċembru wara eh, l-istudju annwali irridu, il-rapport annwali irridu natu l-kontribut tana biex ndefinixxu għak l-orientament ekonomiku u politiku għas ta' wara hemm bżonn ta' sforz kbir anki sabiex l-Ewropa terġa' tmur lura għal dik li kien fil-modi kontinent ta' solidarieta. Mr. Čukovic, mil parlament Kroat. Hvala lijepa i pozdravljam predsjedavajućeg i predsjednika Evropskog parlamenta. Iva, grazie, president. Fisame delegazzjoni Kroata jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li organizzajt din il-konferenza mod ta' stant tajjeb. Il- -konferenza. Gvernanza ekonomika hija parti essenzjali mill-politika ekonomika tal-Bank Ċentrali Ewropew flimkien mal-quantitative easing. Mejka kelli soluzzjoni għal problema mhix fl-isfera ekonomika, iżda fl-isfera tal-ekonomija reali. Il-problemi jistgħu jissolvew permezz ta' riformi strutturali fil-kompetittività. Ir-realtà fil-Kroazja i il-qed nistennew ċiklu aħjar qed nittamaw li jkun hemm ġustizzja f'dan iċ-ċiklu. Joħroġ biċ-ċar illi tkabbir ekonomiku minnu nnifsu u l-kompetittività huma l-uniċi elementi li jistgħu jgarantixxu progress mhux biss fil-Kroazja iżda anke fiż-żona euro. U dan jott kemm ma' żona euro, kif ukoll il-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro. l austerità Iva, issa ħareċċar illi sareċ kiel minn 10 sa 15% biss ta' rakkomandazzjonijiet intleħqu fl-istati konċernati, 50% ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż la kienu effettivi jew inkella lanqas biss fattibbli għal stant huwa pożittiv li rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż jikkonsidraw ukoll ir-realtajiet ekonomiċi fl-istat membru. Dan għandu jwassal għal zida fil numru ta' rakkomandazzjonijiet illi mbagħad jiġu implementati. Sitwazzjoni trid tiġi konsidrata. Grazzi. Das macht hat jetzt aus dem Europäischen Parlament der Kollege. Das Parlament Oui, monsieur, monsieur le Président. Iva, Sir President. Din hija diskussjoni interessanti ħafna ġejni tal-Ewropa u għall-Istati membri. L-ekonomija tal ġejni sera tkun mibnija fuq l-innovazzjoni u din l-innovazzjoni trid tiġi fukata fuq il-ħolqien ta' impjiegi l-innovazzjoni hija r-riċerka, riċerka minna fija, riċerka applikata u l-użu industrijali mbagħad tal-istess riċerka. Għandna bżonn ta' ċirku virtuż hija essenzjali l-innovazzjoni l-ħolqien tal toħloq tkabbir fl-ekonomija, iżda ma jsirx b'mod linjari fil-kas tal-innovazzjoni gruppi kbar jistgħu jipproduċu u jinnovaw fl-istess waqt. Iżda ta' mhux il-każ għall-startups u l-SMEs huma għandhom ruol ekonomiku u soċjali importantissimu xorta waħda. Il-punt li nixtieq għajem u dan sejra tagħmel l-Ewropa biex tiżgura illi l-SMEs jistgħu jkomplu jiżviluppaw iktar kif nistgħu niżguraw illi u l impiegi hemm possibilità ta' appoġġ minn ħadd settur pubbliku jiena nemmen li iva huwa possibbli u hemm iva risorsi li jistgħu jitqeżu dispożizzjoni ta' dan ngħidu aħna pereżempju il-ġrieda kontra l-evażjoni fiskali kif ukoll ħolqien ta' risorsi ġodda. Autonomi pereżempju il-Financial Transaction Tax u jiddispeċini li hemm stati li huma kontra dan illa li x'nemmen li kunta ġita l-ewwel. Eh, Dilanu, naftiża jasnu għib. Grazzi ħafna li sur nu, issa nixtieq nerġa' nistieden il-President tal-Kummissjoni illi dnu sabiex jagħti eh, it tweġi tiegħu minħabba li jekk il-kom eh, il President Junker ħajkun ħalina. Sur President, jiena jiena ma nistax ngħid mingħajr ma ngħid li jiena sodisfatt illi nisma u nara illi l-maġġoranza tal-kellima verament jgħidu illi jaqblu mal-prinċipji ewleni ta' dak li aħna bessi nagħmlu bħala Kummissjoni ġifir il-konsolidazzjoni, riformi strutturali kif ukoll il-politika u ta' investiment li orjentata fuq l-istabilità u l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol aħna nixtiequ illi flimkien mal-programm ta' investiment U parti minnu semmu wkoll li huwa importanti ħafna illi dan ma jkunx program ta' investiment li huwa iffinanzjat mid-dejn, anzi bil-kontra aħna nixtiequ, aħna nixtiequ illi fil-fatt hemm parti importanti li għandha x'taqsam mal-kapital illi għandna tal-flus pubbliku ġifieri sta parti minn hekk il-programm ta' investiment huwa appell għas settur privat ħalli huma wkoll jikkontribwixxu ħalli bekk nerġgħu inwasslu għal klima ta' investiment pożittiva. Din hija r-realtà u l-politika tibda billi tħares lejn ir-realtà u s-sitwazzjoni din insabu fiha. Aħna nafu li m'hemmx eh, biżejjed kapital, il kapital jista' jinsab ukoll fl-ekonomija reali u fil-kumpaniji da mhux fuq livelli li għandna bżonn aħna għandna bżonn iktar. Dak għandu xieqsam il-prinċipju tal-programm ta' investiment u importanti ħafna l-investiment mill-privat ikun mobilizzat jitpoġġa fil-ekonomija reali minna imma aħna inwessaw nżitu id-dejn tagħna Importanti illi fil-fatt aħna naraw li fuq perjodu twil ta' żmien dan ma jkollux effetti negattivi. Iżda il-mod ta' kif aħna naraw li ħan finanzjaw dan il-programm ta' investiment dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu naraw illi e, nitalmu mill-programmi ta' investiment li fallew f'dawn l-aħħar snin u fis-snin ta' qabel. Pour l'austérité budgétaire. Mela, issa l-austerità budgetarja miex tisih finanzjarju, l-austerità twassal għal problemi, problemi li kollom anki effett u impatt fuq il-kozzjoni soċjali, kozzjoni soċjali illi tkompli titfarrak fis-soċjetajiet Ewropej. Issa jiena ma naqbilx ma dawk illi qalu illi kwalunkwe konsolidazzjoni budgetarja jew rigur budgetarju tfisser austerità budgetarja. Le, mhumiex l-istess ħaġa. Fuq il-medda twila ma tistax tonfoq iktar milli għandek min b'mod irresponsabbli joqgħod jgħid il-ħrejjef il-gideb l-ċittadini Ewropej. Ijat jagħmel ħażin, jiena minix President tal-Kommissjoni li ħatħeġġeġ lill-Istati membri illi jorbtu id-dejn u d-deficit tagħhom. Nasab illi ħazin tagħmel dan iżda trid tapplika politika ta' rigur illi tikkonsidra l-bżonnijiet ħtiġijiet tal-politiki orjentati lejn it kabir u l-ħolqien tal-impjiegi. Dak li aħna għamilna hawnhekk f'dan l-aħħar snin Mużejem kien jikkonsidra l-aspetti tal-politika li trid tkun orjentata lejn l-impjegi u tkabbir. Irid isir ċerta sta tiswijiet, wasal iż-żmien iva tiswijiet, iżda ma nagħmlux sostituzzjoni ta' dak li għamilna bil-kontra. Għaliex inkara ħanibqgħu ġo ġoħajt palma rajna f'dawn l-aħħar snin. Qegħdin nippreparaw rapport tal-presidenzi u fis-summit ta' 12 ta' frar f'dan ir-rapport ħan prezentaw analiżi dwar il-kawżi tal-kriżi illi għaddejna minna u għadna għaddejn minna fost dawn il-raġunijiet irridu najdu illi hemm nuqqas ta' ambizzjonijiet, rigur ħażin anki. Din l-analiżi ma tistax tikkontesta u ħatkun il-bażi anke tal-politika kollha tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni. Kien hemm instaqsa il-Kummissjoni kif biħsieba tirreaġixxi għal rebħa elettorali ta' Sur Tsipras jien ħanet qamjaw għada fid-disa. U ser ngħidlu eżattament dak li naħseb diġa għattu darbtejn dan fil-fatt. Mm, waqt konverzazzjoni bit-telefon. Irdu nikkonsidraw anki l-espressjoni eh, eh, demokratika bil-suffraġu universali tal-elettorat Grek. Min rebaħ l-elezzjoni, u musa najt senajt għada, irrit jikonsidra il-konvenzjonijiet u l-imġiba taħtiħor. L-Unjoni Ewropea mhix magħmula minn stat membru wieħed, stat membru wieħed li ah, issa ħaqażla demokratika, hemm opinjonijiet oħrajn, hemm pożizzjonijiet parlamentari oħrajn u għal daqstant irridu nadegwaw il-politika tagħna iżda mhux se nqilbu kollox millum għal għadetta taħt fuq il hemm riżultati li jużu bil xi ħadd u mhux daqstant il-ħaddieħor. Intenni hawnhekk il-kliem tal-President Schulz il għaliex kellem anke fuq il-television Ġermani tal-kam l-Sur Schulz taraħ fuq il-television kollim kien il sur Schulz għal ma konniex għedin istennaw il greċu biex nbidlu l-politika taħna il komissjoni li fil fat fuq għarat l-ġemat li tħalt f'xogħli adottajna komunikat dwar il-flessibilità fil asfas ta' patta il-Komissjoni sejra tiftaħ il-suq uniku ta' enerġija li huwa il-punt fuq l-agenda tal-summit ta' 12 ta' frar l-agenda digitali, suq digitali l-Europa miex wieqfa iżda għallan qasi rivoluzzjonarja, reazzjonarja. Aħna nibbażaw ruħna fuq il-politika ta' tkabbir, politika li toħloq l-impjegi, aħna rridu dik it-tip ta' politika, jien irrida, rrid ekonomija illi kemm se jkun ma jkunx hemm inflazzjoni, iva nikkonsidra il riżultat tal-elezzjonijiet fil-Greċja, ista' il t-tana konna diġa pjenajnijom qabel ma ħadna riżultat tal-Greċja u it-talima li ħadna minna minn din elezzjoni. Jien nibqa' tal-opinjoni illi dan il-triangolu kif najdulu huwa l-bażi tal-politika Ewropea tkunx tkun u l-investimenti jridu jiġu meqjusa hekk kif jiġi konsidrat il-patt ta' stabilità u tkabbir. L-investimenti ma jistgħux jiġu iffinanzjati permezz ta' self biżieda fid-dejn pubbliku. U hekk kif l-istati membri kompli kontribuċu fil-fond ta' investiment l-FC ma jistawx jiġu kategorizzati fuq livell ta' dejn pubbliku u ċerta investimenti illi jiddaħlu fl-applikazzjoni tal-proġetti transnazzjonali Ewropej jistħoq ilhom ukoll li jiġu konsidrati b'mod differenti minn investimenti oħrajn li huma iktar marbuta ma' livell nazzjonali u fuq dan il-punt taraw il-ħames din oħra najdu l kommissjoni kalla raġun. Għaliex jekk il kommissjoni proponiet pjana l-investiment, regoli ta' flessibilità, daw kellu jkunu jkunu kontra din it-tip ta' politika. Kifu naraw situazzjoni differenti minn dik li għanna qoddimna l-lum għanna il-ġejjini tal-Ewropej fidejna. Iva, irridu il-riżultat u l-impatt tal-politika makroekonomika tagħna jkun jista' jitqies fuq livell individwali, fuq livell ta' kol ċittadini li hemm il-prinċipji iżda anke l-individwi. Grazzi lill-President Juncker. Tajjeb issa nkomplu bid-diskussjoni tagħna, nixtieq ningrazzjak ħafna Sung Juncker tal-li kont prezenti u tal-li għamilt il-kontribuzzjonijiet eh, tijak. Aħna nil-taqaw zgux. Ta' sekwit nil-taqaw issa. Nishtiq li nkomplu bil-diskussjoni tagħna fuq bl-istess ritmu kif konna timmexxuha qabel, dan issa l-Parlament Polla kanna l-kollega sur Vizbrud li ħajtkellem. Przewodniczący, Ja bym chciał podziękować za zorganizowanie tego spotkania. Myślę, że europejski. Grazie, Sir President. Nixtieq nirringrazzjak tal-li organizzajt il-laqa tal-lum. Naħseb li din il-ġimgħa interparlamentari Ewropea huwa l-aħjar mod ta' kif inkabru l-leġittimità Ewropea. Is-suġġett qegħdin nitkellmu dwaru llum huwa kruċjali, kruċjali għal ġejjieni tal-Unjoni Ewropea ġewwa il-Polonja għanna stennijiet gbar għal pjan ta' investiment tal-Unjoni Ewropea għabbażi ta' rizorsi ġodda marbuta ma' investimenti strateġiċi bħalma għal is-sur Juncker bosta drabi titqot issib ix-xara flaġina sfortunatament biex kun ta' feżat ċem aħna għandna id-dubji dwar ir-riżultati li ser joħroġ mill infiet ta' dawn il-fondi il-Kommissjoni bħala puntat luq ħadet pożizzjoni pożittiva bil-infiq investiment ta' bosta biljuni ta' euro. Differenza illi twassanna fil-fatt għal total ta' 315 il-biljun. Dan huwa realistiku Is-settur privat ħajjimpanja ruħu iktar fil-proġett Ewropew? Anke meta niġu għal investiment ta' riskju għoli, jemma fakru per eżempju l-inizjattiva Ewropea tal-2013, il-Project Bonds. Dawn il-bonds marbuta appuntu ma' proġetti emmek u koll għadna ma il-cruising speed il-listaqna il-ritmu tax-xogħol irridu nżidu l-ħidma tagħna bi 15-il darba, grazzi. Sinjuri, skużawni ħanajdem nerġa' fakkarkom, aħna għandna lista twila ħafna ta' kellima li jixtiew jitkellmu l-qasna fekk hux se nlaħqu nisimgħu l kulħadd sa 11, issa fil-11 aħna mbagħad ħaninqasbu f'bosta laqat oħrajn differenti ġifir iktar ma titkellmu fil-qosor iktar aħjar ħalli nisimgħu kemm jista' jkun kellima, issa Sur Davis huwa il kellimni li jmiss, jitkellim. jitkellem. Thank you, Mr. President. Grazie, President. Grazie ħafna ta' din l-opportunità illi aħna il-koll napprezzaw. Jiena xtaqt nagħmel tliet punti. L-ewwel net l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari żona euro Irna xila tilħaq miljiet importanti tul dawn l-axħar ħames snin zidna dimensjoni ta' stabilta' bit-2-pack, il six pack il-semestru Ewropew, l-Unjoni Monetarja ħloqna Unjoni Bankarja u nittamaw lissa issa ħanoħolqu Unjoni anka tas-suq kapitali. Dan kellna nagħmluhom meta tfaċċat l-Unjoni Monetarja, iżda sfortunatament ħadna deċiżjonijiet tajbin diffiċli taħt pressjoni taħt żminijiet ta' kriżi żdaħadnihom u r-riżultati xorta waħda daqstan ieħor tajbin. Dawk li jemnu l-intastant il-bilanċ tal-politika kien west restrittiv, kien wis eh, austerita, nitlobkom tissennew il-rizultati tal-quantitative easing tal-Bank Centrali Ewropew dawn ħajku dawn kienu ta' suċċess fir-Renju Unit, fl-Istati Uniti fost l-oħrajn. It-tieni net l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq uh, ugwaljanza bejn l-istati membri u l-osservanza ta' regoli, u mandux ikun hemm dubju dwar konċessjonijiet l-istat membru ieħor illi imbagħad ma jkunux disponibbli fl-istess ċirkostanzi l-istati oħrajn. Tielet punt, jiena nittama li jiena xena nilħu ftehim xi tip ta' kompromess mal-Greċja. Iżda dan it-tip ta' ftehim mandux jasal skapitu tal-riżultati illi diġà referenza għalihom m'għandix tkun askapitu tal-progress u riformi strutturali li ntlaħqu posta bnadi tal-Unjoni Ewropea mod partikolari l-Greċja. U anke fir rigward ta' l-istati membru l-inċentivi illi m'għandniex intuhom biex jimxu b'mod distruttiv. Meine Damen und Herren, es wäre gut, wenn wir Signori, nishtiq illi forsi nqassru il-minuti għad dispożizzjoni ta' konsa biex titkellmu minuta u nofs għal minuta u nofs minn flok zewċ minuti sa' nisimaw li s-sir Zawra mill-President Spanjol, mill-Parlament Spanjol. Grazzi ħafna sur President Iva, jena nasib l-affarijiet iridu jinbidlu xuftit fl-Unjoni Ewropea minħabba li l-riżultati soċjali u ekonomiċi tal-ħidma tagħna kienu daqsxejn diżappuntanti. Jena Ikolli ngħid illi din l-idea tal-armonizzazzjoni tat-taxxa illi semmet il-President eh, tal-Kummissjoni hija xi ħaġa li tista' forsi eh, tkun illużjoni minħabba li aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq dawn il- il tax savings u nitkellmu wkoll fuq kumpaniji multinazzjonali, dan kollu huwa importanti ħafna sabiex aħna niżguraw li jkollna sistema ta' taxxa aktar progressiva ħalli bekk aħna jkollna vantaġġ għal żewġ naħat li għanet ikonna ridistribuzzjoni tal- tal-ġid komuni li wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea ġifiri żgur rridu naraw li nilqu progress dwar dan il-għan u apparti minn hekk jiena naħseb li rridu nżidu xi ħaġa ma' triangolu eh, li semma il-President eh, tal-Kummissjoni ħalli naraw li jkun hemm iktar responsabilità ta' sistema ta' taxxa rridu nqasmu aħjar il-ġid komuni u għandna bżonn ta' politika fiskali progressiva ħalli tista' e, twassal ħalli aħna noħolqu iktar impjiegi naraw li jkollna iktar rikupru ekonomiku u iktar produttività. Aħna għandna e, din l-austerità bħalissa l-istabilità budġetarja t-nitkelmu ħafna fuq għaw kol nishtiq li konna tqassim mill-ġdid tal-ġid b'mod estensiv. Jiena nixtieq li ngħid kif qal il-President tal-Kummissjoni, nixtieq nissida il-Kummissjoni sabiex jmorru qudiem il-Parlamenti Nazzjonali ħalli kelmuhom u jiena nixtieq illi kolla ukoll il rappreżentati fil-Parlament Spanjol, speċjalment il-Kummissarju tal-Affarijiet Finanzjari. Grazie ħafna, is-sana is-Serjura Grazzi ħafna. Sur President, jena naħseb li jen zewċ mistoqsijiet u li nirridu niddiskutu aħna u hekk ġifier kontenut tal-politika tagħna u il-metodu ta' implementazzjoni tal-politika tagħna. Mela jekk inħarsu lejn il-kontenut tal-politika tagħna, jiena naħseb illi il-kwalità tal-rekomendazzjonijiet nistgħu nkejluhom fir-riżultati li aħna eh, suppost nirxina nilħu għaddewt minn eh, għaddew sitt snin mis-sena 2008 u issa xorta waħda ninsabu situazzjoni ta' għad situazzjoni ta' problemi ekonomiċi u finanzjari issa nridu nitkellmu wkoll fuq il-metodu ta' implementazzjoni. Ma żajniex il-metodu komunitarju jiena naħseb li rridu nieħdu vantaġġ minn dan il-mument li għadina u hekk milquha u maqdin flimkien sabiex aħna nżaw dan il-metodu, metodu komunitarju ta' implementazzjoni u dak kien dak il-nies votaw ehm, favorih. Kummenta l-aħħar din hija sitwazzjoni ekonomika illi tvarja ħafna minn pajjiż liħor u naħseb li jkun perikolus ħafna jekk aħna naraw li meta e, insomu mar-regoli dan ikun impost minn l-ebda flessibilità dak li għanna bżon huma regoli illi Eh, fil-fatt naraw li ma jitfawx l-Ewropa lura u ma jkabbux il-divergenzi ta' bejn il-Stati membri. Grazzi ħafna issa sassur Guerreri mill-Parlament Taljan. Senat Taljan. Grazzi ħafna sur President jena naqbel li sabiex naraw li nsibu soluzzjoni problema tal-leġittimità li l-lum l-istituzzjonijiet Ewropej kollha importanti li jifuka fuq il-politika effettiva, politika li hija bżonn juża sabiex aħna nerġgħu naraw illi nagħtu spin tal-qoddim li tkabbir ekonomiku fuq il-livell Ewropew. Inkella l-Ewroxettiċi żgur li ħajsir iktar b'saħħithom Sabiex nitbirru mill-situazzjoni tal-inflazzjoni u deflazzjoni importanti li kuna ċertu riformi maħsuba tajjeb, iżda pakket ukoll ta' bilanċ li jista' jisaħħaħ politika u l-intervenzjoni politika fuq il-livell Ewropew u fuq bosta livelli wkoll fuq il-livell monetarju, fiskali, fuq il-livell tal-investiment li jista' jistimula iktar domanda u inaqqas id-djufijiet. E, e, Jina sepp li din il-politika għandha tkun implementata fuq livell Ewropew u fiż-żona ura kollha kemmi. U mhux biss fuq il-livell nazzjonali kif għamilna fil-passat, ċifri l-koordinazzjoni fuq il-politika nazzjonali hija importanti ħafna għal dan huwa importanti mill-perspettiva Ewropea u aħna naraw li hemm tnaqqas fid-domanda u l-bżonn li aħna nbidlu il-politika fiskali u monetarja. U sabiex nimplementaw politika iktar effettiva, hemm bżonn ukoll li aħna nġeddu il-postijiet fejn fil-fatt ħanfaslu din il-politika u niddeċidu dwarhom. Hemm li jkollna approċċ komunitarju iktar b'saħħtu u rridu naraw li nsaħħu l-qafas interistituzzjonali Ehm, għafas tal-Kummissjoni, Kummissjoni Ewropea, Kunsil u l-Parlamenti Nazzjonali, l-Parlament Ewropew ġifiri, jiena nixtieq li nifukaw fuq kif nistgħu naraw il-ġeneraw il-tmexxija intergovernattiva li tiddependi nqas fuq eh, l-iktar pajjiżi b b'saħħithom hekk kif ġar dan ftit snin. Din hija l-iktar ħaġa importanti sabiex ikollna politika effettiva. Grazzi ħafna issa sassuru hunko għal-Bundestag Ġermani. Grazzi ħafna, Sur President, Iva, jiena naħseb li dan huwa dibattitu ferm interessanti li qed ikollna u tal-għodu nixtieq illi ngħid li naqgħad u naqbel mal-ewwel eh, persuna li tkellem u dak illi qal is-Sur Juncker huwa fil-fatt jgħid qal illi jammira ħafna lil poplu Grek għal kuraġġ u talli li tkunu daqshekk qalbina issa dwar il-bilanċ budġetarju Jiena naħseb li jekk inħarsu li sitwazzjoni fil-Greċja wieħed irid jgħid li l-kwistjoni tal-budget u hija pjuttost eh, diżastruża hemmhekk dik il-pajjiż is-Sur Juncker qal ukoll li jekk wieħed jagħmel evalwazzjoni ta' sitwazzjoni soċjali wkoll dwar l-effetti tal-programm ta' Trojka eh, fil-Greċja ma nafx iżda x'sar b'dan minħabba li jew wieħed injora dan il-pjan u apparti minn hekk irridu aħna nitkellmu wkoll fuq il-dan il-pjan ta' investiment li semma u aħna nafu li dawn jistgħu jkunu programmi neoliberali u jiena naħseb li għandna bżonn li jkollna orjentazzjoni mill-ġdid e kif hemm ħafna e, illi fil-fatuma jifmu ħafna f'dan urebħu ħafna premju hekk qed jissuġġerixxu wkoll aħna rridu naraw ukoll fuq il-livell Ewropew aħna jkollna politika progressiva u aħna wkollna programmi wkoll ta' bini u tisħiħ tal-dimensjoni soċjali u ekonomika fl-Ewropa kollha. Grazzi ħafna s-sassur Birkinem il-Parlament Belġa. Merci, Monsieur le Président. Euh, merci de l'invitation. Euh, grazie tas President, grazie għal-istedina. Din il-laqajja waħda importanti bħal dejjem pero mhux ser ikun biżejjed sabiex aħna insolvu l iżbilanċ demokratiku fl-Ewropa. Hawn ħafna affarijiet li huma dejjin fl-Ewropa għandna żbilanċi ambientali u soċjali, però aħna nħossu li embidu meta aħna nerġgħu nippruvaw niksbu l-bilanċ għandna l-pjan ta' investiment, aspetti soċjali qed jieħdu jieħdu konsiderazzjoni anke mill-Bank Ċentrali Ewropew, però dan mhux biżejjed l-affarijiet mixin bil-mod wies. Il-deflazzjoni indikata u ovvjament għandna minna xej sew sissa sa fil-ġejjieni jiena nixtieq li aħna nixtu l-attenzjoni fuq tliet affarijiet. L-ewwel net huwa l-pjan ta' investiment tal Sur Juncker forsi għanna mistoqsijiet dwar l-ammonti li ser jiġu investiti. Anki l-effett ta' sostituzzjoni għal politika nazjonali, l-kapacità vera ta' investiment. Pero fuq kollox, l-ambitu da dan l-investiment u fuq xiex ħajxħat l-attenzjoni tijaw, fuq xiex ħan investu u dan iwasan jattini punt. Għanna bżon vizjoni, specialment għall-enerġija, għanna bżon għanijiet preċiżi, mirati fukati, marbuta ma' l-indipendenza tal-enerġija fl-Ewropa dan ukoll jista' joħloq aktar impjieg. Però importanti wkoll fih innifsu anki fuq livell ġeostrateġiku. L-Ewropa għandha rwol importanti xtaqdi fil-ġejjeni. Speċjalment meta niġu għal dak li għaddej ukoll fil-vant nofsani u Russja. U t-tielet punt. Tielet punt għandu xi jaqsam ma' il-fat li nitlu aktar bir-reqa f'aspetti budgetari, monitorat. Pero rridu namlu progress ukoll fuq aspetti soċjali u fiskali, rridu niġġieldu id-dumping fiskali. U naraw li konna aktar monetizzazzjoni fiskali, dispjaċin ħafna li Sur Junker madux mana. Issa nagħti l-kelma li Sur Simmons mill-Parlament Ewropew. Grazzi tassew l-elezzjonijiet ta' nhar il-ħatu rew ħaġa Jekk aħna mister ikonna dibattitu kostruttiv dak il-każ dan ser jagħmel tajjeb għal dawk li jixtiequ jifallu eh, l-Ewropa. U anki jagħtu daqta ħarta lill-Ewro. Ovvjament żbalji saru, ovvjament dan huwa normali, għandna sitwazzjonijiet ġodda f'pajjiżi differenti, f'kuntesti differenti. Li konna sitwazzjoni u soluzzjoni waħda għal kulħadd dam mhux ser jaħdem. Il-Kummissjoni hawnhekk qiegħda tipprova tagħmel xi ħaġa. Xi ħaġa li wara kollox kulħadd ikun jista' e, jindirizza kwistjoni ta' flessibilità fuq naħa. id disciplina baġitarja li ma tix tiġi rilassata u kulħadd irid ikun kuntent dwar dan. Li wieħed jinvesti mingħajr ma jakkumula d-dejn Kena nħarsu lejn dak li i-prezentatinna l-Kummissjoni f'dak il-każ intom tistaw taraw li hemm bosta mistoqsijiet li għadhom pendenti. Hemm ħafna biżat. U din hija parti mitweġiba li tħares il-qudiem u timxi l-qudiem aktar milli toqgħod titfarħtija fuq ħaddieħor. U diġà smajt min prova jagħmel hekk dalodu, Issa ħna rridu nippruvaw nirnexxu Parlamenti Nazzjonali, Parlament Ewropew. Irridu nippruvaw nżommu sħiħ dan id-dialogu fix-xhur li ġejjin. Iġbri jiġifieri li nżommu dan id-dialogu sabiex nispjegaw li ċittadini għana nippruvaw inkomplu eh, naħdmu l-qudiem għall-Ewropa, nġibu aktar ġitu prosperità li xinkera l-periklu li se jkollna lezzjonijiet oħra u ser nispiċċaw naqgħu fidejn dawk li verament jixtiequ li din l interpriza tfalli. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma Zazi, Signora Kukuman, Visa u Signora Mattias. Għanna erba kellima umbat il-rapporter stana ser jitkellmu. Ovvjament il-laqata don fil-bidu taħħom fil-komitat, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Zazim il-Parlament Finlandiż. Issa l-messaġġ tiegħi u li Mm, ikonna verament rati ta' interess ta' swi iwaslu għal verament integrazzjoni Ewropea. Aħna fil-bidu kellna il-rata ta' interess li qabżet minn nja għal tlieta u l-Greċja wkoll raddu dan l-isbilanċ. Imbagħad ma kienx hemm sinjali ta' twissija qabel 2010 għal pajjiżi li jkunu qed jimxu l-ekonomija b'mod ħażin. Il-pajizi għalek ridu jazlu politika differenti brabta mal-kompetitività, riformi strutturali u il responsabilità fiskali. Illum jina qed nara li il-politika Ewropea edha tagħmel progress fil fuq dak li, li għanna fis-suq u dan inaqqas ukoll l-interessi tnaqqas ir-rati tal-interessi tal-monizzom. L-aħjar prospetti għal rati ta' interess u meta jkun hemm progress. Rridu naraw ukoll il-politika li qed tiġi adottata fuq livell nazzjonali. Jien naħseb li scoreboard ukoll jista' jwassal għal rati ta' interessi issa ir-rati ta' interessi jkunu għoljin, il-gvern ikun mexa ħażin, jekk dawn jibqgħu baxxi ċ-ċittadini jkunu jafu li il-gvern għamel politika ekonomika tajba ħafna, għaliex il-politiċi wkoll għandhom iġorru l responsabilta tagħhom, grazzi. Anke Zazi da smata. Grazzi tassew. Zazi sanat il-kelma l Sinjura Kukuma mill-Parlament Ċipriot. Grazzi tassew sur President. Il-punt li nixtieq nagħmel jien imur lura għal dak li għal is-Sur Juncker rigward il mekanizmi komplikati fuq il-livell Ewropew. Se jkunx is-semestru Ewropew jew inkella t pack jew is-sixpack. U għandu raġun meta qal li dan kollu sar wis komplikat, pero jiena ma nafx jekk ser ikun possibbli nissimplifikawhom u li xorta waħda jirnexxinna jkollna politika li tapplika għal ekonomiji differenti fl-istati membri differenti hija ħaġa li niddiskrivu l-arkitettura u anki il-komponenti differenti tagħha. Pro kollox jiddependi fuq dak li jista' jiġi implementat fid-dinja reali. U l-fattu li dawn l-anijiet daqshekk ambizzjużi mhux neċessarjament qed iwieġbu b'mod tajb għal problemi reali li għandna fl-ekonomiji differenti fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk jiena naħseb li tajb li nħarsu lejn direzzjoni ġenerali jekk aħna ser ninvestu fuq l-austerità, jekk dan u l-għana ħari tagħna din l-arkitettura sabiħa ħafna, f'dak il-każ aħna mhux ankun qed inweġbu għal problemi ta' bosta stati membri fl-Unjoni Ewropea. Intqal ukoll li jekk l-anijiet qed jisfaw fix-xejn, tgħodux jitfaw il-ħtija fuq minn fatta dawk l-anijiet Però jekk ir-reċetta hija żbaljata, ovvjament dan mhux ser eh, jagħmel ġid għal qija tal-Ewropa. Grazzi sanat il-kelma lill-membru parlamentari mill litwania Naqsam misħib ta' Sinjura Ċiganen li il-gvernijiet nazzjonali rarament jimplementaw rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni rigward ir-riformi strutturali li xi drabi tkun raġonevoli wkoll forsi dawn għandhom ikunu vinkolanti għall stati membri nazzjonali. Issa, il-mistoqsija tiegħi li nies għandha x'taqsam mal-pjan ta' investiment tal-Ewropa, magħruf bħala il-pjan ta' Juncker. Dan qed jagħtina xi ftit ottimiżmu anki għall-investimenti l-fatt li ser jiżdiedu anki li jħolqu l-impjieg. Però it-ħassib tiegħi u dan, min ser jibbenifika minn dan kollu? Il-pajjiżi li diġà huma onja li għandhom diġa bizzet kofinanzjament? Issa dawk li huma l-aktar fil-bżon ma tantx se jibbenefikaw minn dan il-pjan dak kollox li xtaqt ngħid, grazzi. Grazzi tassew issa Signora Mattias mill-Parlament Ewropew. Grazzi tassew, Sur President. Jina xtaqt nisħaq punt wieħed li diġa fil-fatt Ajjem, Kull sena jena nsellem li l-kollegi tiegħi il parlamenti Nazzjonali. Kull sena aħna jkollna trit, jkollna dan id-dialog li ma nibdlu l-progress li diġan nkiseb, però jiena naħseb li jekk aħna rridu nkunu serji, verament rridu nkunu serji fl-evalwazzjoni tagħna u ma nistgħux nagħmlu dan jekk ma neħdux inkonsiderazzjoni konsiderazzjoni l-riżultati li nkisbu Aħna qatt ma kellniex ċans niksbu riżultat u noħorġu l europa mill-kriżi, ma rnexxelniex nelbu l-iżbilanċi makroekonomiċi ma konniex kapaċi insalvaw l-ekonomiji perifiċi, allura rridu nindirizzaw dawn ir-riżultati. Il-proposti li tresqu, mo partikolari il-pjan ta' investiment, Bazzikament donnu qed jinsa lil dawk l-iktar li għandhom bżonn il-flus qed nitkellmu dwar il-pajjiżi tan-nofsinhar. Ta' se jitħallew barra. Nizess eh, il-pjan tal sibi dawn qed jinsew il-pajjiżi l-aktar vulnerabbli u taħsar ikun ta' periklu jekk ikollna dawn il-burokrazija kollha u mbagħad aħna rridu verament azzjonijiet ta' veru rridu nipprovaw nagħmlu xi ħaġa biex nelbu l-sbilanċi makroekonomiċi li jeżistu. U għadam il-kollegi fuq il-panel qalet li riformi strutturali m'għandhomx l-impatt fuq il-budget. Dan mhux veru u mandom impatt qawwi u fil-fatt dan jissejħu, jisfa, jissarfu f'qat u reċessjoni u dawk huma l-izbilanċi li aħna qegħdin naraw fis-soċjetà reali. Grazzi tassew, Signor Mattias, qabel ma nagħti il-kelma li tlet rapporters għall aħħar kummenti il-kollegi illi mux ħajkollom l-okkazjoni li jitkelmu nishtiq nejdilom illi skuza nitlobkom skuza minnista, sa ħajkon l-okkazjoni li nisimawkom xorta fil-komitati interparlamentari. Aħna għanna fil-kamra PHS 3 5 0 għanna l-laqa inter parlamentari l-ewwel waħda sa fuq eh, dik dwar ix-xogħol qiegħda fil-Kamra PAKS 002 wieħed A002. U allura fuq il-Kumitat tal-Ekonomija huwa fil-Kamra PKS 350 u il komitat tax-xogħol PHS wieħed A002 u l-Komitat tal-Budget ikompli hawnhekk. Issa nisimaw l-Sur Bartle u mbagħad nispiċaw l Iva, Grazie ħafna minħabba illi ma tantx għandna ħin nitkellem fil-qosor bid-diskussjoni rajna illi il-Parlamenti Nazzjonali il-perspettiva tagħhom fil-fatt eh, interpretaw mod differenti skont l-orientazzjoni politika tal-partit taħħom iżda jiena naħseb li l istqarija ta' Sur Juncker u rritu ukoll illi d-direzzjoni li beħsibna nimxu fija kienet tajba u anke sur Zimon fil-fatt ġabar bl-aħjar mod eh, dak li għadna fid-dibattitu jina li għatmi miegħu naqbel miegħu. Niva naħseb li fil-pratika hija xi ħaġa li propja hija xi ħaġa tajba. Is-Sinjor Ċigane. debate really has been uh, ħafna mid-dibattitu tagħna kienet idur madwar żewġ għażliet politiċi jew responsabilità fiskali jew inkella stimulu u aktar infiq. Jiena ma smajġ bosta tweġibi tal-mistoqsijiet għal dawk li aħna nippruvaw inħeġġu biex jonfqu sabiex jistimulaw il-tkabbir, minn fi ħajġi dan il-flus, jekk il-pajjiż ma jistax jissellef mis-suq finanzjarji, kif jista' tistimula tkabbir? Allora din jew mistoqsija verament kbira, timnet u jina nxiq nappoġġa dak li għal sur Juncker li ħna verament ma nix nqisu budget bilanċjat bħala budget ta' austerità. Budget bilanċjat huwa budget li għamel sens komun, ma rridux nofqu aktar mill-li qed naqelaw u dan huwa sens komun. It-tieni mistoqsija rigward ir-riformi strutturali. Ma naqbilx ma dawk il-kollegi li qalu li ir-riformi strutturali waslu għal qat u minaqsu tkabbir, mux vera u għajek, jek intom tridu l-paketta investiment jaħdem, rridu n-implementaw riformi strutturali. Xek l-ekonomija miex irriformata strutturalment, il-pakket mux ser jaħdem u laqas ser iġib miegħu l-benefiċi neċessarji. Jina nemmen li il-livelli olja ta' inugwaljanza huma marbuta ma' nuqqas ta' riformi strutturali f'bosta stati membri. Fl-aħħar jina jiena nixtieq nikkummenta fuq dak li intqal fuq il-klawzli ta' inflessibilità. Jiena wkoll kawd dwar dawn dawn mod inflessibli, jekk għandna nindiskutu l-investiment, għandu jkun hemm possibilità għal aktar flessibilità, però ma rridux insiru wis flessibbli għaliex aħna rajna li il-mekanizmi preżenti ta' koordinazzjoni fiskali u ekonomika ħadmet u waslet għal suċċess ukoll. Grazzi. Grazzi sal-Onorevoli Beres. Grazzi tassew, Sur President. Id-dibattitu kien wieħed eh, taġit ħafna u nistgħu nikkonkludu ngħidu li aħna tallimna xi ftit affarijiet u ser insemmi ftit elementi minn eh, l-interventi ta' ċertu kollegi. L-ewwel net permetti li ngħid dak li qal sur Juncker aħna ma stennejniex għal l-ekonomija griga biex inbidlu dak li konna din nagħmlu. U huwa minnu Meta aħna inħarsu dak li seħ taħt it-trojka, kien hemm lezzjonijiet li stajna nitalmu, ovvjament aħna dawn ridna neħdu kont tagħhom, anke rajna differenzi bejn il-riformi strutturali u l-budget. Eh, bosta interventi jagħmlu referenza għal dan l-aspett u ma naħsibx li ma nistawx ma niddiskutux il-kwistjoni tat tassazzjoni. Aħna rridu naraw kif nistaw Inwaqfu strumenti li jindirizzaw din il-kwistjoni għaliex bħalissa il-flotta ridistribuzzjoni qegħdin jħarbu minn taħt idejna. Mela ejja niftħu d-dibattitu, eja narfu l-ġenerazzjoni futuri li tnuqqas ta' investiment huwa kritiku, jekk mhux aktar kritiku mill-kwistjoni ta' dejn relattiv, speċjalment meta aħna lajkonna inflazzjoni l-qas kabbir. Ir-raba komment bosta persuni insistew fuq il-pjan ta' Juncker, pero da musser jiksab xejk ma jkunx implementat mod effettiv u anki jiġi aġġornat u segwit. Ġifri aħna rridu nħarsu li l-kwistjoni tal-governanza ekonomika u l-aħħar kumment fuq ir-riformi strutturali. Ħadd ma qed jgħid li l-ebda formi strutturali m'għandhom isiru, però aħna rridu nistaqsu wkoll dwar kif dawn ir-riformi għandu jsiru, kif l-imsieb għandhom jiġu involuti u x'tib ta' ritmu ser ikollna u x'nistgħu nagħmlu biex dawn ikunu aktar effettivi. Sinjuri dak temmina l-ewwel round ta' diskussjoni, it-tlet kumitati ħajibdew fi 11 kwart biex xogħol tagħhom u nixtieq illi tħarsu daqsxejn l-aġenda tal-laqat l-oħrajn. Nirringrazzjakom u nagħlaq il-laqgħa.